so, uh, dear friends, ladies and gentlemen, I think that's... Mela, signori. Naħseb issa wasal ħin nibdew s-sessjoni ta' marlof senar. Nuwa eh, pjaċir tijaj nil-għakom għawek. Intom kollha. Qed nieħu nilqakom mod partikolari għaxar mistidnin Spanjoli illi qed jirrappreżentaw il-stazzjonijiet ta' radju reġjonali minn Spanja. Nilqawkom hawnhekk. Naħseb illi nista' informakom minn issa fuq xareġ mill-laqa tal-koordinaturi ta' dalodu. Mela. L-abbozz tal-agenda kien approvat mill-koordinaturi punt 32 petizzjoni numru 0410 tal-2014 ġiet posposta għall għażiet il-qoddim Imbagħad għal ċertu rapporti u opinjonijiet ġi deċiż ir-rapporter għal rapport annwali dwar il-peti tal-2015 se tkun is-Sinjura Valina mill-Gwe. Awguri. Rakkomandazzjonijiet illi kienem proposti mill-President ġew adottati b'eċċezzjoni tal-petizzjoni numru 1372 tal-2015 illi fuq dwara fuq talba ta' Sinjura Awken u il-petizzjoni 1176 tal-2015 talba ta' Sinjura Beserra ġew daw talbi ġew approvati. Fuq il-petizzjoni 1315 tal-2015 intlaħaq kompromess Imbagħad talba fuq il-punti fuq il-lista B, dawn l punti li ħansemmi tneħħew minn fuq il-lista B, ġifiri wieħed wieħed disa disa tal-2011 u 8 mm, tal-2014 1998 eh, tal-2014 0108 tal-2015 dawn il-petizzjonijiet ser jinal u wara e, li kienem talba minna ħata sinjura Awken. Issa, petizzjonijiet 05-3-2013 Tnejn t-lieta 7-0-2014 tal 2015 u 03-12-2015. Dwar il-workshop fuq id-disabiltajiet, il-koordinaturi qablu li jorganizzaw workshop ta' dan it-tip f'nar il-9 u l-10 ta' novembru ta' dis-sena b'assistenza tal-Dipartiment eh, tal-Politiki. Dwar ismiħ eh, pubbliku, l-koordinaturi approvaw il-programm ta' dan ismiħ fil-31 ta' ġunju ta' dis-sena biż-żieda tas-Sur Emilio di Kapitani para wieħed mill-kellima għal din is-sessjoni. Dwar ismiħ, dwar l-xkiel għal moviment, għal libertà ta' moviment u ta' xogħol għal ċittadini Ewropej, il-koordinaturi ġew mistiedna jresqu u proposti fuq suġġetti u kellima eh, għal din is-sessjoni sa nhar id-29 ta' Ġunju. Imbagħad ir-rapport mill-grupp ta' ħidma AFCO fuq il-regoli ta' proċedura. Il-President ta' informazzjoni fuq il-laqa li kien hemm fit-12 ta' Mejju u mal-laqa dwar il-laqa ta' ma' Surveilland iżjed kmieni din is-sena. Il-koordinaturi iddiskutew fid-dettal dawk il-punti li fuqhom intlaħaq konsens, jiġifieri dawk ir-riżoluzzjoni osra, il-żjajjar għal ġbir ta' fatti u kif ukoll Eh, il-punt relatat mal-ombudsman. Mbagħad eh, deċidew fuq pożizzjoni għal kull wieħed minn dawn il-punti u dan se jiġi komunikat il-grupp ta' ħidma tal-AFCO. Il-non-papers mm, mis-servizzi legali. Il-koordinaturi ħaddu nota ta' dawn il-non-papers mis-servizzi legali fuq l-ammissibilità ta' petizzjonijiet u fuq id-drittijiet tal-membri illi iresqu petizzjonijiet. Il-punt imbagħad ta' wara kien il-missjoni ġbir ta' fatti fl-Slovakkja, il-programm ġie approvat u kif ukoll il-formazzjoni tad-delegazzjoni. Ħajkun hemm sitt membri u tliet membri ex officio. Il-koordinaturi tal-Network Petty ħadu nota tal-riżultati tal-kwestjonarju u ġew mitluba jagħmlu emendi għall-linji gwida li jista' jkun mm, sad-9 ta' Ġunju. Imbagħad eh, dettalji fuq il-rapport fuq il-benesseri eh, ta' tfal, dan il-punt ġi post-post, naħseb dik l-informazzjoni kollha dwar il-laqa ta' koordinaturi ta' dalodu. Naħseb li kienet laqa tajba ħafna, fejn kien hemm diskussjoni tajba. Issa, senjuri, hemm bżonn li nkomplu bid-diskussjoni tagħna, tippermettuli se nitkellem issa bil-lingwa nativa tiegħi, l-Ungeris. Imma qabel xejn se nitlob ir-rappreżentanti tal-petizzjoni 735 tal-2008 is surremo Remo Castanieri u Alberto Paolo Veggio illi ġabru 154 il-firma fuq il-rotta eh, ferroviarja bej Lyon u Turin. Imbagħad petizzjoni 726 tal-2011 minn Enrico Venezia fuq oġġezzjonijiet għal bini ta', ferro, ta rotta ta' ferrovija high speed bejn Turin u Lyon. Kif ukoll petizzjoni 1036 eh, tal-2015 minn Marco Bava Taljan fuq l-irtirar ta' deċiżjoni għal-bini ta' rotta tal-ferrovija high speed bej Turin u Lyon. Nilqa dawn il-petizzjonanti u eh, nadilhom il-kelma u nitlabhom jagħmlu diskors ta' bejn 5 u 6 minuti Kieġabkom. Mi chiamo Marco Bava e qui oggi parlo Bon, sar tajjeb, jina jisimni Marko Pava, jina nitkellem issa fissem l-Assoċjazzjoni Mudel Ġdid ta' Svilupp dot it. Min Torino Rione, ħna nixtiequ illi fil-fatt nirrappreżentaw ċittadini Italjan Franċiżi u r-riżorsi Ewropej illi issa huma kalkulati li huma ma' 8 biljun euro aħna qed naraw dawn li qed jintużaw għal proġett definittiv li huwa limitat esklusivament għal dan it-tunnel sal-ħruġ ta' Bussoleno illi allura jgħaddi mit-territorju Taljan 18 km biss. Istampat din nirreferu għal rotta tal-ferrovija li diġa teżisti Is-sena 2014 kien hemm tranzitu ta' 3 miljun 299 tunnellati ta' merkanzija sabiex niġġustifikaw din l-operazzjoni tal-analiżi tal-ispejjeż mqabbli mal-benefiċċji. Aħna kalkuna nisa s-sena 2023 ġifri minna seba snin oħra ħajkun hemm transitu ta' 19.1 miljun ta' tunnellata ta' merkanzija. Iġifiri, zida li kważija tal-fantaxxienza ta' 479% qabel ma' s-sena 2014 ma' s-sibx li hija realistika. Issa, apparti minnek, aħna nafu illi sabiex imbidlu il-linja li għanna palissa tal-ferrovija li hija storika, ħajkun hemm bżonn ta' bini ta' infrastruttura li qatt ma nistgħu nirkopraw minnhom u anka ħafna konsum ta' enerġija illi l-ebda indipendenti ma qalli li ħajkonna bżonn fl-20 ta' snin li ġejjin. Fl-ewwel 400 metru li kienu hemm ta' dan it-tunnel aħna rajna li kien hemm madwar 160 elf metru kubiku ta' materjal illi fih l-ambjant fih U aħna rajna illi meta aħna bdejna inħafru minn 8 km il-bot minn Kjomonte, aħna rajna illi bdejna bis-CMC, ġifir li aħna edin naraw illi għawek minn flok il-din it-toqba li kella titħaffar TAV kella timbena, kellhom jimbnew pjattaformi marini bil-photo voltage ħallibek aħna nikkontrollaw id-dħul tar-refuġjati fl-Ewropa li huwa għan iktar urġenti mill-bini tat-taf bej Torino u Lione. Fl-Italja mill-bidu ta' din is-sena kien hemm 46,000 rifuġjati wasal fl-Italja. 15.000 minnhom waslu biss is-sema il-ġimgħa li għaddiet. U aħna qegħdin naħsbu wkoll li ħajkun hemm madwar tel sa tmiem is-sena. Aħna naħsbu l-produzzjoni għandha tfassal għal konsum ta' enerġija u x-xogħol. Aħna rajna li wara l gwerra dinji ħafna mit-taleni kienu qegħdin jemigraw lejn l-Istati Uniti. Allura niproponi illi bil-flus ta' taf aħna nużaw dawn nibnu dawn il-pjattaformi marini illi allura neħdu il-fondi li ma dedikati għal taf 8 biljun euro. Jina nixtieq illi l-fondi ta' taf minflok nużawhom sabiex nibnew dawn il-pjattaformi li semmejtilkom. Ħallibek aħna jkollna kontroll sanitarju tajjeb tar-rifuġjati illi jixtiequ jitflu fl-Ewropa. Grazzi ħafna.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 Warlof Sinar it-tajjeb jiena Gunter Itler illi naħdem fid-Direttorat Ġenerali dwar il mobilta u Trasport fiħdan il-Kummissjoni. Mela ħalli inwieġeb għall-ewwel petizzjoni li hemm fuq l-aġenda tal-lum fuq eh, il-rotta ferroviera ġdida bej Lyon u Turin. Mela jek fim sew il għan qed jitlob għandu qed jagħmel tliet punti, tliet argumenti. Il-volum ta' merkanzija fuq il-rotta eżistenti ma jġustifikax il-bżonn ta' rotta ġdida. Hemm ħafna asbestos u barra minn hekk il-fondi jistaw jintużaw aħjar. L-ewwel nett Il-proġetti infrastrutturali kbar kollha fl-Unjoni Ewropea huma proġetti proġetti illi jidħlu għalihom l-Istati Membri. L-Unjoni Ewropea Sissa għada ma bdiċ titħol għal proġetti ta' bini infisa, jiġifieri dan il-proġett eh, ħajsir e, b'mod konġunt bejn Franza u l-Italja. Il-proġett eh, qed jirċievi kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea Eh, minn fondi bejn il-perjodu 2007-2013 kif ukoll ser jirċivi aktar kofinanzjament għal perjodu 2014-2020. Iġifiri. L-Unjoni Ewropea u f'dan il-każ il-Kummissjoni m'għandha l-ebda influenza f'dan il-każ, m'għandha lebda Eh, vuċi dwar jekk isirx dan il-proġett jew le. Naturalment hemm ħafna kondizzjonijiet stretti biex proġett ikun intitolat għal kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Waħda mill-kondizzjonijiet, per eżempju, hija illi l-analiżi bejn il-prezz u benefiċċju tkun waħda pożittiva illi jkun għadda mill eh, proċeduri amministrattivi kollha neċessarji kif tafu hemm ħafna proċeduri ambientali eh, stretti li proġett irid ikun konformi magħhom u ħafna valwazzjonijiet jkunu iridu jsiru. Dan il-proġett Reċentement ġi diskuss fis-summit bejn l-Italja u Franza, kien diskuss bejn il-President Oland kif ukoll il-Prim Ministru Italjan is-Sur Renzi u dawn qablu illi dan il-proġett għandu jitkompla għaliex huwa proġett importanti ħafna mhux biss għal Franza u l-Italja manka l-Unjoni Ewropea. Jiena ma nixtieqx nidħol fid-dettalji tekniċi kollha illi spess jissemmew fid-diskussjonijiet. Il-volum fuq ir-rotta eh, antika, rotta ferrovjarja antika, ma tistax tqabbel miegħu. Eh, din il-rotta ferrovjarja li mibnija mill-1860 hija rotta antikisma u hija storika għaliex ehm, parti minn din ir-rotta kienet fil-fatt l-ewwel mina li kienet inbniet fl-Alpi fl-1860 ħadd ma kien jaħseb dik il-ħabta żgur li din il-mina tkun se tibqa' tintuża sal-lum il-ġurnata, imma illum 150 sena wara għada importanti ħafna. Issa jekk aħna nistgħu nibnu minna issa illi ħasservi wkoll 150 sena mill-Unjoni Ewropea tkun għamlet biċċa xogħol tajba ħafna. Il-mina il-ġdida ser tkun flat base kif insejħula. In għaliex il-mina l-antika hija pjuttost wieqfa il-tip ta' infrastruttura ġdida il-ferroviji il-moderni qed jevitaw li jgħaddu minn din ir-rotta l-antika għaliex ma taqbilx ma tip ta' ferroviji l-ġodda. Issa din il-mina ġdida ser tattira wkoll traffiku ġdid inti ma tibdix infrastruttura ġdida sempliċement għaliex tqum darba fil-ħodu u tgħid eh, l-aħwa kemm hawn traffiku għandi bżonn nivvinta xi ħaġa. Inti eh, bħalma jiġri per fil-witta Susa fl-Italja, il- il-ċittadini qed jindunaw li hemm ħafna traffiku illi qed eh, jingħata rotta ġdida permezz tal-Iżvizzera qed jgħaddi mill-Iżvizzera minn flokom il-Kosta Franċiża. Issa eh, l-għan ta' dan il-proġett huwa illi dan it-traffiku ta' ferroviji kollha jerġa' lura fuq ir-rotta oriġinali ġifieri bejn Lyon u Turin. Issa, naturalment, kull politiku dejjem isaqsi fejn laħjar illi ninvestu il-flus dik hija dejjem fidejn min jieħu deċiżjonijiet. Grazzi. Köszönöm szépen, megnyitnám a vitat kjera ma tisztelt kollega. Grazzi ħafna sa nixtieq li niftaħ id-dibattitu. U nixtieq insaqsi il kollegi jekk għandkom xi ħaġa xi żitu. Di dan huwa proġett illi uh, ilna minn 20 sena illi l-Italja u Franza jipprovaw jimplementaw u jkomplu joħorġu u jipprovaw jimponu u jipprovaw eh, daħuna u jgħidu li da se jġib ħafna benefiċċju valur miżjud l territorju Jiena ma naqbilx ma naqbel xejn u bħali eluf ta' persuni illi jgħixu hemmhekk fl-Italja kif ukoll fi Franza u li għandhom id-dritt illi nisimgħuhom biex huma jkun jistgħu jiżviluppaw il-loġika tagħhom u s'issa sfortunatament ma kellhomx min itihom din il-possibilità u għalhekk din hija ġurnata importanti skonti biex nresqu dawn il-petizzjoni hawnhekk fis-sede tal-Parlament Ewropew nikkonsidraw illi din il-ġlieda kontra eh, dan, dan ix-xogħol ilu għaddej għaddejja din il-ġlieda u reċentement kien hemm ukoll attenzjoni mill kumitati oħra, probabbilment il-kollega tiegħi Marko Valli wkoll se resta għall-attenzjoni tagħkom mill-perspettiva ekonomika u finanzjarja jiena nixtieq nagħmel riflessjoni iktar ġenerali għal parteċipazzjoni u trasparenza ta' dan il-proġett. L-ewwel net. Nixtieq insaqsi kif il-Kummissjoni se tigarantixxi l-implementazzjoni korretta ta' xi mid-direttivi tagħha li aħna definejna l-ewwel waħda fuq toroq kif ukoll fuq l-aċċess għal eh, trattativi fuq l-ambjent għax direttivi bħal dawn u koll jamlu parti mill-konvenzjoni ta' Jaros illi definixxi l-obligi tal-informazzjoni lejn il-pubbliku biex ma jkun jistgħu jipparteċipaw, speċjalment dawk il-proġetti li għandhom natura transkonfinali bħal dan tat tav. Jiena nixtieq infakkar lil kulħadd illi dan il-proġett għadu fażi ta' studju għax it-tunnel hija biss ġifiri fuq il-karta aħna ilna aħna iridu nagħmlu ħafna qabel dan il-proġett ikun jista' jiġi implementat fir-realtà ġifieri għatfadlinna is-snin biex mod onestu trasparenti aħna nkunu nistgħu nisimgħu ir-raġunijiet għaliex hemm dawk illi ma jixtqux il-proġett. Kif kont qed ngħid dawn l-aħħar snin dawk li ma jridux il-proġett kienu marbin għax L-Osservatorju tal-Wiet ta' Susa li ġi maħluq fl-2006 bħala post fejn wieħed fej nis ikunu jistaw jipparteċipaw, jnalizzaw il-benefiċċji u l-impatti ambjentali soċjali ta' dan ix-xogħol kien b'mod brutali imwaqqaf ġifiri parti mill-Communism li parti minn dan l-osservatorju ġew esklusi U dawn kienu komjuns kienu reġuni illi edin fil-wit ta' Susa hemm 43 minn daw il-komjuns li rappresentaw iktar minn 100 elf persuna illi jiexu f'dawn il-lokalitajiet u f'dawn l-ħasni ma kellhomx il-possibilità illi jesprimu ir-raġunijiet tagħhom għaliex ma jixtiqux dan ix-xogħol għaddej li ġi impost mill-gvernijiet, mill-gvern Taljan ġifieri, permezz tal-militarizzazzjoni tal-wiet ta' Susa u il-parti taħdejn il tunnel il issa qegħdin in-nies eh, tal-armata għax hemm iktar minn elfejn eh, soldati jew tal-forzi tal-pulizija illi monitoraw is-sitwazzjoni dan it-territorju u issa ġi definit ukoll territorju ta' tal-istrateġija gvernativa permezz ta' dekret tal-2013 hemm ħafna affarijiet ukoll li imorru kontra parteċipazzjoni onesta min-naħa tal-pubbliku. Anki l-President, ġifieri l-ex-President tal-Osservatorju, issa qed jgħaddi proċess qed jiġi indagat minħabba l-imġiba tiegħu għax hu ma rridx jagħti aċċess lill-informazzjoni lil dawk il-communes li qegħdin kontra din l-opra, dan ix-xogħol ġifiri l-kas u dim orti kompli u aħna nasbu li ekku kol għanna bżon nżommu miftuħa il-petizzjoni biex nkunu nistaw nimmonitaraw il-proċess. Nishtiq nala u namel referenza għad data prezentata. Ġifiri isa li jem din il-ħtiġa illi kunem mezz kif, kif in-norbtu dawn iż-żewġ lokalitajt palli kieku issa ma jimx linja ferroviarja taħdem, u miex raqsekka taħdem għenkom għed tkellimtu fuq saturazzjoni tal-linja tal-ferrovija maħna għedin il-bot ħafna mill-li nużawa eh, għal-massimu din il-linja bejn Turin u Lyon u nishtiq najt l-kollegi nitkelmu fuq eh, TGV għal-passiġiri ċifir ferroviji ta' ħeffa zejda u bejn Torino u eh, Lyon għal xi 2000 eh, passiġġieri kull jum, jiġifieri ċifri baxxi ħafna meta mqabbla ma' partijiet oħra ta' pereżempju ta' 40,000 passiġġier kull uh, kull jum. Imma l-gidba kbira hija l-użu ta' TGV għal merkanzija. Dan huwa kontrosens hija miġnunata il nużaw eh, ferroviji illi huma ta' ħeffa kbira għall merkanzija dak li għandna huwa biżżejjed anki għall futur u ma nistgħux naqblu għax l aħħar 16 sena rajna illi kien hemm waqa ta' l-iskambju fuq din il-triq ferrovarja. Nagħlaq billi ngħidilkom illi naħseb li huwa importanti ħafna illi proġetti tant kbar inkunu nistgħu nivvalutaw b'mod ċar u indipendenti dawk li huma l vantaġġi il-benefiċċji ta' infrastruttura bħal din iġib fuq territorju u nużaw il-life cycle assessment ġifir valutazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja ta' xogħol, ta' opra u dan il benefiċċji li ta' twassal li territorju ħaġa li hawnhekk ma saritx hemm bżonn li ssir u noħroġ proposta u ngħid illi iva nżommu l-petizzjoni miftuħa u nkunu nistaw forsi nibatu itra lill awtoritajiet Taljani u Franċiżi biex nurruhom eh, kemm huma kritiċi l-fatti li qegħdin fil-petizzjoni u nipproponi li jkun hemm żjara hawnhekk mill-lat Franċiż kif ukoll mill-lat Taljan biex aħna nisimgħu dawk in-nies illi ilhom 25 sena jiġġieldu għax ma jistawx ikunu illi ħadd ma semaħħom. Grazzi. Kisem Sipen, Valli u Paranċojan. Grazzi ħafna Sassur Valli. Grazzi ħafna. Sur President, miex l għu darba li aħna għawek qegħdin nitkellmu fuq din il-kwistjoni minħabba illi dan wet mill-iktar proġetti għoljien bħalissa li tqumu ummu flus dak li għandu x'jaqsam l-infrastruttura l-din raġuni aħna verament edin nappoġġaw din il-petizzjoni mill-Italja l-erba raġunijiet fundamentali minħabba li dan mhuwiex proġett demokratiku, mhuwiex trasparenti u lanqas għandu ċertu siwi. Ma ngħidilkom għalfejn. Mhux demokratiku minħabba li kif qalet il-kollega tiegħi Sinjura Evi hemm komunitajiet lokali li huma kontra li mhumiex qed jinstemaw ikkolli ngħid li hemm jisu speċi ta' datorjat favur dan il-proġett u mhumiex qegħdin jinstemmu dawn in-nies li jgħixu fit-territorju li jixtiequ li jsemmu jsemmaw leħinhom manka fuq dan il-proġett. Mhuwiex proġett trasparenti laqas minħabba li għandna nuqqas ta' evolvazzjoni tal-ispejjeż, għandna operazzjoni li qed tiswilna ħafna flus iżda fil-fatt qegħdin isiru dawn l-analiżi minn kumpaniji li għandhom konflitt ta' interess li anka huma fl-amministrazzjoni tal-kompanija li qiegħda tagħmel il-xogħol u l-qorti Franċiża wkoll qalet li hemm bżonn ta' evalwazzjoni indipendenti. Minħabba illi naħseb li meta nkun qegħdin niffinanzjaw proġett partikolari, aħna nkunu għedin naraw li konna ferrovija illi la ħadġor il-merkanzija u laqas il-passiġġieri, ġifieri intefqu ħafna flus illi mbagħad waslu għal ħafna problemi u ma solvew xejn minn kelli kien hemm investiment qawwi minna naħa tal-popolazzjonijiet lokali mhuwiex proġett trasparenti minħabba li m'hemmx bizzejiet. Analiżi aħna minnaħa tal-Kumitat tal-Budget tlabna aktar informazzjoni fuq eh, il-proġetti u anka fuq is-sussidji li kienu mitluba mħabba li dan it-tip ta' il qabel ma jinbena ikun hemm bżonn ta' xi tip ta' diagnosi apparti minn hekk aħna din nitkellmu fuq il-finanzjament ta' din ta' dan il-proġett issa fis-sessin aħna qegħdin naraw li hemm ħafna nies li qegħdin jopponu minħabba l-istati membri ta' 28 stat membru qegħdin jitolbu dawn l-affarijiet anke fil-fatt nixtiequ li jkun hemm trasparenza sħiħa u fil-plenarja b'maġġoranza qawwija fiż-żewġ rapporti dwar protezzjoni tal-interess tas-sena 2014 votaw favur it-trasparenza fuq l-informazzjoni ta' natura finanzjarja dwar it-tav bejn Torino u l-Unjoni. Aħna naħsbu li hemm bżonn li jkollna iktar informazzjoni u diġa għanna l-kuntatt magħhom sabiex ikon għad informazzjoni dan proġett mhuwiex siwi minħabba li mhux ħajkun hemm trasport ta' merkanzija u għalfejn huwa perikolus minħabba illi aħna qed naraw li ħajkunu trasportati allura xi ftit mux ħajkun hemm ukoll involviment tal-kriminalità organizzata jiena naħseb li tkun xi ħaġa perikoluża ħafna illi aħna nibdew naħdu fuq proġetti bħal dawn minħabba li hemm involviment naħsbu aħna tal- kriminalità organizzata u tħad tkun diffiċli ħafna minħabba illi dan huwa proġett ukoll li qed żewġ pajjiżi u allura naħseb li hemm ir-riskju illi fil budget tal-Unjoni Ewropea jkun qiegħed jiffinanzja b'mod indirett anke l-kriminalità organizzata għal dawn ir-riġunijiet aħna nixtieq ngħidu li aħna kontra dan il-proġett u nixtiequ illi l-inizjattivi tal-Parlament Ewropew ikunu appoġġjati ħalli bekk aħna nkunu nistgħu npoġġu iktar trasparenza fuq din il-ħaġa ħalli nifhmu kemm dinja xi ħaġa sewja ħafna u kemm hemm bżonn li noħolqu iktar trasparenza. Aħna ma nixtiequx illi jkun hemm ferroviji li għaddej mingħajr passiġġieri u mingħajr merkanziji jew inkella karozzi illi kważi ħin kollu għaddejjin vojta jiena naħseb illi ma nixtiequx innaħlu l-flus u pressjoni fuq il-Valsuża u Piemonte dawn din raġuni sħiħa tal-Italja. Grazzi ħafna, is-Surjar. Grazzi ħafna. ħanibda billi nitkellem fuq il-problema in ġenerali, kolli ngħid li ma kienx hemm proġetti qatt ma jkun hemm proġetti kbar ta' kostruzzjoni mingħajr ma jkunu kritikati, ġifieri naħseb li hija xi ħaġa li aħna nistgħu nimmaġinaw li ngħidu ara dawn il-proġetti ta' rabta bejn il-vanturu u l-punent, per eżempju, iżda huma l-istati membri li ktar irridu jaħdmu ħalli jippreżentaw dak l-affarijiet li għandhom bżonn minħabba li aħna nistgħu nassumu illi huma l-istati membri illi fil-fatt din iżommu il-kuntattu dialogu ma' ċittadini tal-istat membru. U allura wadaq xejn diffiċli minħabba li kif tilkom kull proġett ta' infrastruttura ta' kostruzzjoni jaf ikun ikkritikat. Nixtieq inkompli ma dak li qal il-kollega ta' qabli. Iżda rridu naraw aħna kif ħansolvu allura din il-kwistjoni. Jekk aħna nixtiequ illi nifirdu din il-mistoqsija minn oħrajn, ġifieri aħna rridu naraw jekk din xi ħaġa li verament għandna bżonna. U jiena nemmen illi id-dialogu bejn istati membri Jista' jsir anke jekk hemm bżonn informazzjoni. Iżda l-informazzjoni rridu naraw minn fejn qed inġibuha u nżommu records ta', minn fejn ġibna l-informazzjoni. Jiena naħseb illi wkoll jekk ikun hemm ċertu affarijiet illi kienu skoperti anke mal-lik beda dan il-proġett u l-affarijiet li kummissjoni għandha tkun taf bihom. Jiena naħseb li din hija ħaġa problematika u allura irridu wkoll naraw illi l-elementi tal-awtoritajiet ikunu konsidrati u naraw jekk forsi l-ombudsman jistax jikkonsidra dawn l-elementi. Jiena nixtieq nitlob illi din il-kwistjoni għandha tkun solvuta naraw x'inhija il-kompetenza tagħna x'nistgħu nagħmlu x'ma nistgħux nagħmlu u li ma affarijiet aħna għandna nipposponu jew nkella nagħtuhom lil xi ħadd ieħor sabiex jipprova jsolvi. Aperti eh, minn hekk kif qedtilkom proġetti ta' kostruzzjoni kbar bħal dan jista' iwaslu għal ħafna problemi. Iżda naturalment ikkwi se diskussjoni anke fost l-awtoritajiet u ukoll il-Kummissjoni li tgħid li naturalment huma l sati Membri li jipproponu l-proġetti tagħhom u dinha xi ħaġa li tista' tagħmel sens għal din raġuni jiena nixtieq illi naraw daqsxejn x'inhu huma l-affarijiet u mbagħad mill-iktar fis possibbli tagħtuna tweġiba. Sipen Valina s Grazzi ħafna, signora Valen. Ma nofsnar tajjeb, aħna minna tal-gwen nixtiequ nappoġġaw din il-petizzjoni. Minħabba illi jider li l-affarijiet u ċifri ma tantx huma ċari, qatt ma kienu ċar mill-bidunet għandna ċertu ehm, informazzjoni fuq ċifri li preżentawna il-kollegi Taljani li qegħdin jgħidu mis-sena 2011 kien hemm ukoll bidla fit-traffiku b'mod konsiderevoli. Fil-1983 kien hemm xi 8 miljun ta' turnalata li kienu qegħdin Eh, jiċċaqalqu kien hemm 3.3 miljon l-lata bħalissa u minnaħa ta' Franza aħna qed naraw li huma din jgħidu li din il-linja li bħalissa hemm diġà għandha aktar kapaċità ġifieri hemm inqas eh, traffiku dan it tan li bħal li hemm bħalissa diġà jista fil-fatt jgħaddi iktar traffiku aħna insabu fi kriżi sabiex u minħabba li din fi kriżi anzi rridu noqogħdu attenti għal dak illi nonfqu aħna din nitkellmu bejn fuq 15 bejn 15 u 17 miljun li qegħdin jgħaddu minn hemmhekk ukoll mingħajr problemi. Fi Spanja aħna għandna ħafna esperjenza b'dan kellna aeroporti mingħajr aeroplani, maluqin, toroq illi jew ikunu miftuħa mbafdaqa waħda rridu jerġgħu jingħalqu minħabba li mhumiex toroq illi kienu Sirja ġifiri jiena naħseb illi għandna nagħtu eżempju illi għandu x'jaqsam ma' din il-kultura ta' ħela. U naħseb illi din il-petizzjoni mhux biss rridu ħalluha miftuħa, issa din il-petizzjoni rridu kol wkoll dim il-Kumitat Kont u Envi u kif ukoll dim il-Kumitat Tran. Qed nitkellmu fuq 40% tal-flus Ta' franċiżi tal-Italja u anke tal-Istati Membri. Jena naħseb li dir kultura li konna dawn il-proġetti tant kbar li m'għandniex provi li huma proġetti meħtieġa. Naħseb illi għamilna wis proġetti pal dawn. Naħseb li allura bżonn li nikkontrollaw naraw jekk dawn mhumiex proġetti siwja unraw x'tip ta' impatt jista' jkun dawn il-proġetti minħabba li l-impatt ma tistax terġgħu lura żgur. Grazie ħafna Sur Marijas. Grazie ħafna, Sur President. Aħna konna qegħdin nisimgħu bir-reqqa dak li ntqal mill-petizzjonant. U anke smajn dak li ntqal mill-kollegi Taljani minħabba li huma jafu l-affarijiet kif huma aktar minna. Jiena ħadna fatt li matul dawn l-aħħar ftit snin kien hemm ħafna reazzjonijiet u oġġezzjonijiet kontra dan il-proġett. Huma l-komunitajiet lokali li kienu qegħdin jipprotestaw, kienu qegħdin jgħidu li mhumiex qed ikunu infurmati u li mhumiex qegħdin jitqisu x-xewqat tagħhom. U aħna qegħdin ngħidu wkoll li l-autoritajiet taljani u franċiż mhumiex qed jisu dak il ġara. Kemm ħafna municipalitajiet li kienu affettwati li forsi ma kinux involuti fil-konsultazzjoni, parti mill-fondi ġejji mill-Unjoni Ewropea ġifiri huwa fil-kompetenza tagħna li aħna analizzaw dawn il-proġetti. Il-proġetti għandhom ikunu bbażati fuq konsultazzjoni. U hemm qatti legali oħrajn li jgħidu l-istess ħaġa l qegħdin nagħmlu ċara li dan ma sarx f'dan il-każ. Il-kollegi tagħna qalu li dawn il-proġetti qed inqomulna ħafna flus jista' jkun biss ikollna bżonnhom. Jiena naħseb li issa illi qegħdin nitolbu li jkun hemm iktar fondi Ewropej ma nafux jekk dan proġett għanniġ bżonnu. U dan ifisser allura illi aħna nistgħu nallokaw dawn il-fondi mill-ġdid tal-proġetti oħrajn ħalli bekk ikonna rabta tal-ferrovija b'veloċità kbira għal postijiet oħrajn. Hemm ħafna li vjaġġaw minn Brussell Strasburgu jew bil-kontra kull darba li jkun hemm seduta plenarja. U sfortunatament m'hemmx ferrovija veloċità kbira li, twassalna Strasburgu ndumu sijat, ġifiri jekk din ir-rabta tal-ferrovija mhix daqshekk meħtieġa forsi dan il-flus jistgħu jkunu investiti fin-nofsinhar tal-Ewropa jew kellha f'pajjiżi oħrajn Ewropej fejn hemm bżonn dan it-tip ta' investiment. Δεύτερον, επιμένουμε όπως και άλλοι συνάδελφοι ότι αυτή η αναφορά Aħna favur din il-petizzjoni bħal kollegi li tkellmu qabli aħna naħsibu li l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa parti minn hekk aħna rridu ngħaddu l-messaġġ anke lill komunitajiet l-oħrajn, li kumitati l-oħrajn, skużawni, rridu nresqu petizzjoni qudiem il-Kumitat tal-Ambjent u tal baġit u apparti minn hekk aħna nixtiequ nibatu itra lill gvern Franċiż u Taljan ħalli naraw huma x'jaħsbu fuq dan il-proġett u rridu nibatu itri lil dawk il-munċipalitajiet li huma affettwati li qegħdin f'din iż-żona u illi ma kinux involuti fil-konsultazzjoni ġifieri biex nikkonkludi jiena nixtieq ngħid li din hija kwistjoni serja li rridu nżommu l-petizzjoni miftuħa u anke skont il-proposti li jiena u l-kollegi għamlu naħseb li rridu niddeċiedu l-mod ta' kif ha' niproċedu natu appoġġ l-nis li votawna u aħna għalhekk qegħdin hawnhekk minħabba li konna inkarigati minnhom sabiex niddefendu drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna, Sur President, jekk jiena nirreferi għal dak li għadu kemm qal is-Surjar. Naħseb li stanejt l-investiment Naturalment, kull meta jkun hemm investiment, kun hemm min huwa favur u min huwa kontra. U allura ħajkun dejjem diffiċli li tara jekk l-investiment huwiex verament meħtieġ jew le. Jiena naf li fil-Polonja aħna attivi ħafna fil-kostruzzjoni u nafu li hemm ħafna proġetti illi jistgħu waslu għal eh, problemi wkoll. Huwa veru wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam mal-investiment il-Kummissjoni ħarġet banalisi tarba snin ilu ġifiri tas sena 2012. Ġifiri dawn iċ-ċifri mor lura għal erba snin ilu ma nafx ġifiri jekk il-petizzjoni jekk għandix tibqa' miftuħa jew le għalija u importanti ħafna. Illi naġġornaw it-tarif il li għandna dispożizzjoni tagħna anka dwar timetable naraw jekk irxu tinżommu ma' timetable jiena naħseb illi il-proġett tant issa se avvanza illi jekk aħna naqbdu u nwaqfu x-xogħlijiet issa dan jista' jfisser ukoll li ħanitilfu l-flus ukoll irridu naraw mill-perspettiva finanzjarja jekk il-flus inħarġux skont timetable u skont dak li għandna bżonn nagħmlu jiena naħseb illi hemm bżonn li jkollna proġetti iżżar naraw eżattament l-ispejjeż jekk naqsux jew le. U naħseb li hemm ukoll ċertu kwistjonijiet oħrajn formali li rridu nkonsidraw jiena nitlob lill-Kummissjoni sabiex taġġorna l-informazzjoni li aħna għandna fuq livell tekniku fuq livell finanzjarju. Tista' tgħidilna l-Kummissjoni x'taħseb fis-sen li ma' qegħdin bħalissa fis-sena 2016 u kemm għandna flusa biex inkunu investiti forsi eh, hemm xi bitla partikolari wkoll illi nistgħu nindunaw biha meta tkun ippreżentata informazzjoni iktar aġġornata. Jiena naħseb iżda li jekk il-proġett imbeda u diġà jinsab fi stadju avvanzat ikun diffiċli naqbdu nwaqfu ħessrem. Grazzi hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem mill-kollegi Herman, Iva, grazzi, nishti illi nitkellem fuq dak, dak li għadu kemm intqal. Le, il-xogħol għadu kemm beda fil-fatt. l raġuni tal-petizzjoni hija li aħna nagħmlu daqsxejn ta' kalkolu ekonomiku. Jiena nixtieq illi nitkellem direttament fuq dak li intqal ministru tat Trasport Jiena nissiden il-Parlament Ewropew ħalli analizzaw li jekk ma jkunx hemm finanzjament min-naħa tal-Unjoni Ewropea illi jammontaw għal madwar 3 biljun euro l-Italja u laqas Franza ma kienu ħajinvestu dawn il-flus, laqas 2 miljuni u dinja minħabba li kienem irrida diretta u spliċta jina fissem li tal-Nistan nitkellem, mux fissem Franza, illi huma xtaqu illi jaraw li kunem iktar investimenti tal-fondi Ewropej fit-territorju tagħhom u apparti mill-iżball ekonomiku li qed isir li aħna din nanticipaw is-soluzzjonijiet għabbażi tal-xewqat taħħa jina naħseb illi fuq din il-ħagġa rrit jintervjeni u kol il-Ministru tat trasport ħalli jkun għalja ċara tan numru Eh, tal-fluss ta' traffiku li jista' jiżdied ħalli bekk nkunu nistgħu naraw li aħna m'għandniex bżonn ta' dan eh, ta' din il-mina f'din iż-żona u apparti minn hekk aħna naraw il-qorti it-tribunal ikun ukoll dan il-proġett u qed naraw li hemm ħafna oġġezzjoni anke fi Franza u fl-Italja. Jiena nixtieq li nisiden l-Unjoni Ewropea biex jirtiraw l-fondi ħalli ma jkunx hemm iktar proġetti oljin ħafna li tqumu ħafna f'żona fejn hemm ħafna attività mafjuża, ġifieri aħna qegħdin naraw li l-flus tat-taf qegħdin imorru forsi mhux direttament iżda indirettament għand il-kumpaniji mafjużi u din jużawhom sabiex jagħmlu l-operazzjoni tagħhom illi fil-fatt jistgħu jwasslu wkoll sabiex jixtru kumpaniji li għallanijiet li mhumiex ċivili żgur. U allura jiena nitlob illi dawn il-fondi jittieħdu Lura u jekk dawn il-proġetti huma verament tas siwi ta' Franza u għall-Italja hemm bżonn li jkun huma li jagħmlu investiment u naħseb li jekk nagħmlu hekk ikun biżjed li waqfu dan il-proġett u nuru li l-ebda wieħed minn dawn il-pajjiżi m'għandhom interess li jagħmlu dan il-proġett minn barra dan l-interess finanzjarju. Nittamaw illi intom tistgħu tkellmu l sintki kemm Franċiżi kif ukoll Taljani tar-reġun u fisem l-Italja nista' ngħidilkom li s-sintki huma kontra dan il-proġett. Grazzi. Kisem sipem kollegi Xerakudniski u jesta tema. Grazzi ħafna, Sinjuri. Qed nara din id-diskussjoni issa nistgħu nikkonkludu b'dan il-mod. Jiena meta nkun qed immexxi kumitat nipprova nkun kemm jista' jkun imparzjali iżda darba jkolli ngħid li nixtieq nesprim l-opinjoni tiegħi. Nixtieq nerġa' saqs mistoqsija li nara jekk il-problema x'qed nikkonsidra kif suppost. Enna, għanna petizzjoni li qiegħda tejt illi fil-każ ta' din ir-rabta tal-ferrovija bejn Torino u Lione fil-fatt id-dubji dwar is-siwi ta' dan il-proġett. Iżda minn aħla oħra din nitkellmu wkoll fuq proġett illi ilu jitfassal dawn l-aħħar xar snin u jekk qed nifhem sew qed nitkellmu wkoll fuq rabta ferroviarja ta' veloċità għolja illi qiegħda torbot lil Budapest ma' Lyon. Ġifieri fuq qed nitkellmu fuq investiment trans-Ewropew taħt il-programm numru 6 tan-networks intra-Ewropej. Il-mistoqsija li saqsir il kummissjoni u l-Konsil hija jekk din il-linja tal-ferrovija minn Budapest għal Torino ix bizzejt jew nkella għandix tkompli timbena sabiex tilħaq il-belt tal-ju. Ġifiri, din il-parti di bejn Lyon Turin għanna bżonna din il-rabta tal-ferrovija jew le naħseb li dawn huma mistoqsijiet il-reġuni franċiżi u taljani jistgħu wieġbu naħseb li l kemm aħna nistgħu ngħidu wkoll il-petizzjoni nixtiequ li nżommuha miftuħa l-analiżi għandna nikkonkluduha wkoll din xi ħaġa importanti anke għall petizzjonant U naħseb li mbagħad verament aħna nistgħu nkunu f'pożizzjoni li niddeċiedu li jew naqbdu u nikdbu ittra l-gvernijiet Franċiżi u Taljani ħalli nitolbu l-iktar informazzjoni jew inkella nistennew naraw jekk il-Kummissjoni għandix xi pożizzjoni fuq dan ħalli mbagħad insaqsu lill-Kummissjoni x'opinjoni għandhom jekk fil-qafas tal- networks Centra Ewropej jistax ikun proġett ta' seweda. Kollegi suġġerixxu wkoll illi aħna rresqu del petizzjoni quddiem il-Kumitat Tran Ekon u Budget. Iva, nixtieq nsaqsi lill-Kummissjoni jekk ir-referenzi jistgħu ikunu preċiżi li hemm xi ħaġa żbaljata fil- fil-fond u flot ta' dawn il-fondi, aħna mux dejjem għanna protezzjoni kontra l-anijiet kriminali kolli nejt. Jina naħseb illi irridu naraw li lotja tal-fondi hija skont il-liġi Ewropea. Jina naħseb illi din hija xi ħaġa li aħna rridu nanalizzawa sew. Rridu naraw jekk vera dan hux proġett meħtieġ jew lew jekk dan il-proġett huwa meħtieġ aħna rridu naraw li m'hemmx l-korruzzjoni minħabba li dawn huma l-flus ta' taxxi ta' ċittadini Grazzi. Tehát kérem, hogy a Iva, u importanti ħafna dak li għadu kem għal surjar u għal din raġuni naħseb li u importanti li dawn il-punti jikunu inklużi fl-ittra naħseb li bekk nistgħu nikkonkludu l punt numru 10. Issa ngħaddu għal petizzjoni li jmiss numru 0974. Jiena jiena suġġerejt li dan għandu jkun punt li jitressaq qoddim il-Kumitat Budget u mhux qoddim il-Kumitat Ikon. Iva, mhix problema. Mela, naddu issa għal petizzjoni wieħed minna ħata disa seba erba Dietmar God mill-Austria qegħdin nitkellmu fuq um, rabta Salzburg ferroviarja Dietmar Gold ta' jgħid nixtieq tik merħba u nitolbok sabiex titkellem tista' tippreżenta l-petizzjoni iva jiena jisimni Dietmar Gold u qed nitkellem bħala membru tal- kumitat responsabbli għal um, ferroviji tal-Belt f'Salzburg. Jiena nixtieq li nisaq fuq il-fatt u nittama li rnexxieli matul preżentazzjoni tiegħi li huwa importanti ħafna illi aħna nitkellmu fuq il-kwalità tal-arja issa li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kostruzzjoni ta' dan il-proġett. il proġett kemm f'Barn kif ukoll f'Salzburg kif ukoll f'Oberban. Jiena naħseb li hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-politika tal-Komunità Ewropea. Fl-artiklu 74 fil-paragrafu 2 aħna qegħdin nistabilixxu dan il-punt u aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm ħarsien importanti tal- tal-ambjent tal-kwalità tal-arja wkoll iżda qed naraw fuq in-naħa tal-lemin ta' dan id-dokument aħna qed naraw ukoll ċerta informazzjoni mhux ħanidħol fid-dettall. Aħna hawnhekk fuq xiex qegħdin nitkellmu fuq din il-kwistjoni. Qegħdin nitkellmu fuq il-belt ta' Salzburg illi hija maqsuma f'tot partijiet u li hemm dawra bil-montanji. Aħna nasbu li dan ukoll għandu x'jaqsam mal- trasport u allura kien hemm daqsxejn ta' assi differenti ta' mobilità li jisom inbnew u għanna il-mezzi wkoll la trasport pubbliku għanna aħna għandna dominazzjoni ta' 44% tan nies li jużaw it trasport iktar li ma jindokx taqsek il-bot tal-veċin ġifiri. Iżda jekk aħna nħarsu li ċentru tal-belt li għandna madwar 50 km ta' rotta, qed naraw li hemm ħafna nies li fil-fatt din jużaw, allura dan reġun irrid ikun ikkonsidrat. Iżda fir-realtà aħna din naraw li matul din is-sena aħna ma, ma implementajna l-ebda proġett u mill-1953 din is-soluzzjoni ma kienx possibbli U issa nitkellem fuq il-problemi ambjentali li aħna għandna. Għandna problema li nixxilna aħna l-identifikaw ġifiri diossidju li għandna tistaw taraw f'din il-slide illi għanna zewġ punti ta' u għawek fejn edin naraw illi fil-kwalità tal-arja hija ħafna qal milli huwa suġġeriment tal-Unjoni Ewropea. Dan l-ewwel wieħed ittieħed fil- pjazza f'waħda mill-pjazza fi Strasburg f'Salzburg, skużawni, u kien hemm ukoll proċedura ta' ksur ta' trattat kontra l-Awstrija minħabba li ma żemmitx mal-livelli aċċettabbli tal-kwalità tal-arja. Mela dawn il-valuri issa xtibta ta' konsegwenzi kellhom. Jiena nixtieq nillimita ruħi għal din l-informazzjoni minħabba illi dawn din l-informazzjoni hija dwar is-sena 96 u f'dak li għandu x'jaqsam il-kwalità l-affarijiet inbidlu ħafna iżda dwar il-livell li naħseb li qegħdin fuq eh, fuq dan fuq dan il-livell ukoll fuq l-istess livelli ta' din is-sena mill-tabib Oberfeld minn Salzburg qiegħed jgħid illi, wara li analizza l kwalità arja jgħat jgħid illi jiddiskrivinna l-problema aħjar u jgħat jgħid abbażi ta' dan l-istudju aħna din naraw illi kull sena madwar 140 e każ ta' mewt li aħna stajna nevitaw minħabba l-kwalità tal-arja li hija verament ħażina ġifier tistgħu timmaġinaw kemm il-darba fil-fatt tintuża il-karozzi minn it-trasport pubbliku aħna qed naraw illi kien hemm madwar 170 miljun euro kull sena ta' spejjeż diretti u indiretti u naf ukoll li jekk aħna nixtiequ nanalizzaw dal-affarijiet kif huma bħalissa l-istudju fuq il-partiċelli iż-żar qegħdin juru wkoll li għandna ċertu valuri oħrajn iżda din informazzjoni għadha mhix għad-dispożizzjoni tagħna għalhekk qed nirreferi għal dawn in-numri u dan l-istudju li jmur lura ftit snin mhux ħażin. Apparti minn hekk aħna din naraw li kull tieni komunità għandna daqsxejn ta' problema hekk tistgħu taraw il-mappa u bl-aħmar għandna dawk il-postijiet li jibgħatu mħabba t ġis tal-storbju tal-ħoss. U dan ukoll għandu konsegwenzi fuq is-saħħa tal-bniedem u jekk ikolli niġbor flimkien dawn il-punti nista' nara illi skont ir-rapport Aħna nistgħu naraw li għall benefiċċju tal-ċittadini ta' Salzburg kif ukoll ta' ber-restorajxu u bil jina naħseb li f'dawn ir-reġuni aħna rridu naħdmu ħalli naqsu kemm jista' jkun l-emissjoni ta' gassijiet b'effett serra u naqsu l-istorbju. Naħseb l-iktar mod effettiv ta' kif nistgħu nigarantixxu dan huwa illi aħna nibnu sistema ta' trasport pubbliku effettiv u li jista' jirrispetta aktar l-ambjent u l-pjanijiet ilhom hemmhekk infaslin mill-aħħar mit snin 80 mill-bidu ta' snin design u nixtieq ukoll nikkwota studju u nirreferi nirreferikom għal dokumenti li nabattilkom dwar ix-xogħol li għamel il-kollega fis-sena 1995 aħna din naraw illi għandu potenzjal kbir li fil-fatt ikun qed iġġor madwar 60,000 passiġġier ta' kuljum. U għal raġuni huwa ċar li kikonna din ir-rabta aħna nistgħu naraw illi hawnhekk tistgħu taraw din l-istampa ħalli teħdu idea ta' kif minn fejn tgħaddi din il-linja kieku u l-montani kif kif huma. U jiena naħseb li dan mhux biss ħajżid il-mobilità u jtejjeb il-ħajja ta' ċittadini, iżda fl-istess ħin noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u grazzi għal l-użu iktar ta' traffiku ta' trasport pubbliku u inqas traffiku u inqas użu tal-karozzi personali jista' jkun hemm inqas emissjonijiet kif ukoll inqas tniġġis tal-ħoss ukoll inqas torbju aħna f'Salzburg għandna reġjun Alpin Jiġifieri aħna reġuni li nkunu affettwati ħafna mill-bidla tal-klima, aħna diġà ħassejna dan l-aħħar iżida tat-temperaturi u anke f'din l-aħħar ġimgħa aħna rajna li daw ħassejn jom ħafna fuq livell reġjonali. U nixtieq ngħidilkom ukoll li dan hu raġuni din hija raġuni oħra għalfejn aħna nixtiequ illi jinbena dan il-mezz ta' trasport pubbliku ħalli bekk nkunu naqsu nistgħu naqsu l-konsegwenzi negattivi tal-bidla tal-klima. U aħna naħsbu li nistgħu wkoll nfadlu miljuni ta' euro fi spejjeż. Naħseb li din hija kwistjoni pjuttost komplessa, naturalment aħna nixtiequ illi jkollna dan il-proġett li semmejtulkom tal- ferrovija tal-belt, iżda fl-istess ħin irridu ntejbu l-mobilità tal-belt u anke innaqsu l-ispejjeż. Nixtieq nikkonkludi hawnhekk kelli iktar xi ngħid, għandi ħafna iktar. X'insem iżda ma nixtieqx illi ntaqalkom wisq, nixtieq biss nurikom dan ir-ritratt ħallitikom idea ta' dan ir-reġun. Grazie ħafna eh, oh, għalna rappresentant tal-Komissjoni Ewropea għal protezzjoni tal-ambjent. Iva, grazzi ħafna l-petizzjonant tal-spiegazzjoni tiegħu li kienu tajnuna. Permettu li nibda bil-punt fuq id-direttiva Noise kif ġim semmim il-petizzjonant Hawnhekk għandna bżonn najdu kif spjegajna diġà fit-tweġiba tagħna bil-miktub il-Kummissjoni ma tistax titlob stat membru skont din id-direttiva illi tadotta ċerti miżuri palma qed jagħmel referiment il-petizzjonant għalhekk aħna għandna bżonn inżommu ma' din il-pożizzjoni ma narawx bażi legali li tippermetti l-Kummissjoni li tagħmel iktar minn hekk. Issa niġi għal direttiva fuq il-kwalità tal-arja il-petizzjonant ukoll foka fuq din id-direttiva jekk finsew. Il-Kummissjoni tibqa' mħasba ħafna eh, fuq l-emissjonijiet fl-Awstra nifhem l-inkwiet tal- u tħassib tal-petizzjonant u dan jinkludi mod partikolari l-belt ta' ta' Salzburg għax kienet 15 ta' mikrogrammi għal kull metru eh, kubiku u medja suppost tkun 40 u għaveru illi studji illi analizzaw il solz ta' dan it-tniġis jidentifikaw eh, id-diesel bħala kontributur għal tniġis tal-arja. Il-Komissjoni tal-Perspettiva tal-Fema illi hemm bżonn fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali illi tirrispetta il-kriterji tad-direttiva tal-kwalità tal-arja u salvagwardja tas saħħa pubblika. Imma din id-direttiva eh, toħolġ pubbligi ċifiri il-limit values ma jridux ikunu ċeduti. Imma da ma jfissirx li jkun hemm użu ta' mezzi speċifiki jew ta' miżuri speċifiċi u għalhekk il-għażla ta' miżuri sta l-kondizzjonijiet speċifiċi ta' kull stat membru u ma' ġenerali mhux għall-Kummissjoni illi tikkummenta fuq għażla ta' miżura biex wieħed tejjeb eh, netwerk. Imma kif ġim semmi mill-petizzjonant mid-data disponibbli l kummissjoni dejjem ir-rata ġiet ċeduta mill-2010, eh, ġifiri meta daħal fis-seħħ u fl-2014 is-sena meta hemm l-aħħar data disponibbli. F'sitt żoni ta' kwalità fl-Awstrija, inklusa wkoll Salzburg. Il-Kummissjoni tal-Fema illi l-Awstrija ma rispettax waħda mill-kriterji tal-2008 għax id-direttiva tobbliga l-istmembri li jżommu dan il-perjodu kemm jista' jkun qasir u fil firma tal-Kummissjoni l-Awstrija wkoll naqset milli tirrispetta eh, kriterji ieħor taħt direttiva tal-kwalità tal-arjax li ma kienet il-konsekwenza il-Kummissjoni fetħet fi frar tal-2016 eh, każ ta' ksur permezz ta' itra uffiċali l-Repubblika tal-Awstrija. Il-proċedura wkoll tkopri Salzburg li għar rilevanza l każ preżenti. Ir-replika tal-Awstrija nistennew sal-aħħar ta' ġun tal-2016 u skont it-tweġiba il servizz tal-Kummissjoni analizzaw it-tweġiba u se jkonsidraw il-punti imqajmin mill-petizzjonant meta jagħmlu din l-analiżi u mbagħad wara l-Kummissjoni se ddeċidi fuq il-passi ulterjuri li tieħu. Mill-ġdid, il-Kummissjoni ma tistax per se titlob li l timplementa meżuri speċifiċi bħal pereżempju l-bini tal-ferrovja reġjonali imma l-Awstra bżonn tażel miżuri neċessari u adattati biex tirrispetta il-limit values kon id-direttiva f'perjodu qasir kemm jista' jkun. U dan aħna qed narawh mill-qrib ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. Sinjuri, hemm xi ħadd li forsi jixtieq intervjeni? Ikloġbok. Surjar. Iva, waqt li kont qed nisma id-dibattitu bħala persuna illi ovvjament miex esperta, però mort fil-belt ta' Salzburg, jina nafesat il-problema li għed deskrivi u inti proponejt soluzzjoni għal-problema. Jekk xaħat imur Salzburg, il-problema ta' tniġisja waħda evidenti minħabba il-flus ta' traffiku barra mill-belt u fil-belt u l-implementazzjoni ta' proġett bħal dan iġifieri ta' ferrovija taħt l-art u proġett attraenti. Imma ovvjament li sat minn għandu bżonn jiddeċidi u nistaqsi l petizjonant x'mar żmel hawnhekk għaliex dan il-proġett ma jiġix implementat. Is-sindku ta' eh, Salzburg qed jgħid li forsi għandhom bżonn proġett bħal dan. Allura, xekti rassan li l-belt ta' Salzburg mill-li tkompli jina bħala persuna mux esperta dan il-proġett jagħmel sens ma tanna l-Kummissjoni illi Salzburg għandha problema għax qed tikser xi direttivi fuq il-kwalità tal-arja. Allura jidher illi dan huwa qasam ta' interess għat naġis li hemm u għal ħarsien tal-persuni fir-reġjuni li jipprovaw isibu soluzzjoni. U lek insaqsi. Li mi l-problema fil-fat min qed jiġi kontra min? U jekk hemm żewġ naħat l-problema, għaliex ma jistgħux jaslu għal soluzzjoni. Naf li l awstrija huma nazzjon li dejjem jikkoopera, xed jiġri minn ixek. Minn qed din is-soluzzjoni hemm xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem jekk le nerġa' mmur lura u nagħti l-kelma lil petizzjonant. Grazzi ħafna. Il-problema hija din. Attwalment għandna din tal-politika, politiċi fil-belt illi għalla volja għandna dan il-proġett li jista' jingħata bidu, il-pjanar dettaljat diġà sar riċerka saret imma dawn in-nies mhux qed jimbottaw l qudiem huma iktar favur il-trasport fuq l-art dan l-nis tal-politika, u l wieħed jara l-estensjoni għat tunnel Gitzen illi ġiet mibnija lokalment finanzjata l-iktar mill-Unjoni Ewropea din tajn parti mir reġjun ta' Salzburg ma mhux il-belt u inna nikdbu aħna lill awtoritajiet tar reġjun u inna nitolbu biex jaraw dan l-istudju fuq ir-reġjun li wkoll ġie appoġġjat mill-Unjoni Ewropea. U jaraw mezzi kif jistgħu jtejbu trasport lokali. Dan l-istudju favorixxi l bini ta' ferrovija taħt l-art f'Salzburg u għalhekk qegħdin hawnhekk aħna fil-Parlament għax dan l-istudju jirrakkomanda l proġetti mal-politiċi fir-reġjun jgħidu iva nixtiequ nimplementaw dan il-proġett imma xejn ma jiġri. Jena ili nafu s-sindku ta' Salzburg u sa' fejn nista' nara jien. Qed sa' ajħ. Sfortunatament il-maġġoranza tal-Kunsill tal-Belt kontra l-proġett ġifieri hawn il-ġlieda u lek raġuni ta' trasport lokali u ta' ħarsin tal-ambjent Aħna dejjem b'kampanja biex din il-linja taħt l-art tiġi implementata. Imma kull, kull darba insibu problemi amministrattivi u politiċi. Nixtieq ngħid ukoll illi proġetti bħal dan jistgħu jkunu finanzjati mill-Unjoni Ewropea u kol ġew marbin u għalhekk nittama illi da ma jiġrix għal dan il-proġett ta' taħt l-art għal Salzburg. Najt li dan il-proġett ma jċi ikun marrab mill-Unjoni Ewropea jistħollu l-appoġġ u l-finanzjament. Grazzi ħafna li petizzjonant. Il-Kommissjoni Ewropea rikonoxxiet li teżisti problema għax bdiet proċess ta' ksur ta' liġi min-naħa tal-Awstrija għalek nittamaw illi sa' Ġunju anzi Lulju, il-gvern jirrispondi. Għalissa naraw inħallu l-petizzjoni miftuħa u meta l-Komissjoni kollha tweġiba tajdinna x'intqal. Nixtiequ nitolbu l sindku l-tasta Salzburg illi ma jwarabx il-problema u jgħid xed jiġri biex forsi insibu soluzzjoni bħal din taqblu jekk iva nistgħu nagħlqu dan il punt issa għandna Giuseppe Tattara punt 12 illi jrid irressaq petizzjoni huwa Taljan fuq il-kwalità ta' l-arja Venezja u l-kelma. Mela, wara nofsinhar tajb il kulħadd, grazzi ħafna li aċċettajtu li nkun hawnhekk biex nessaq din il-petizzjonijin hawnhekk biex eh, nirrappreżenta sepp organizzazzjonijiet u 130 ċittadini li firmaw il-petizzjoni li qed nirressaq l-attenzjoni tagħkom. Il-petizzjoni 298 hija bażi ta' ħafna osservazzjoni ta' ksur tad direttiva 2008 50 eh, ċep u fuq il-traffiku eh, marittimu anki tal-dajes eh, Venezia tistgħu taraw hawnhekk il-linja blu it-trasport tal-bastiment u l-alternattiva possibbli il-linja safra u stazzjoni marittima jiġifieri il-, -linja, stazzjon marittimu li huwa viċin ħafna il-belt storiku mhux ħdejn il-baħar imma ħdejn il-laguna u l il djar storiċi ta' Venezja. Il-petizzjoni tressaq bit tliet punti li hemm nuqqas ta' rispett tal-artiklu 6 u 7 mħabba l-punti ta' eh, kampjonar u mbagħad il-limitu PM10 l-protezzjoni tas-saħħa umana u mbagħad m'hemmx rispett laqqas tal-limitu Eh, valur ta' limitu għal protezzjoni tas-saħħa umana. Nibdew bl-ewwel punt, jiġifieri nuqqas ta' rispet ta' artikli 6 u 7, ġifieri fejn il-punti fejn jieħdu l-kampjuni. ġifiri hemm biss punt wieħed fil-Venezja storika u ma ma kienx PM 2.5 huwa skont ir riħ għat traffiku tal-bastimenti eh, għajn uh, ewleni tal-emissjoniet waqt li direttiva eh, titlob miżura ta' kwalità tal-arja viċin eh, lejjun ta' traffiku huwa ħdejn ukoll eh, stazzjoni ta' sfond. U dan l-ammont jeskludi wkoll vatulsin ta' kwalità tal-arja u l-impatt dirett ta' trasport lokali u maritmu l-esposizjoni tal-popolazzjoni lokali u 30 miljon ta' turisti Venezia jekk per esempio nkejlu il-nanoparticelli u mbagħad l-istess ġurnata dawn wendu upwind l-istess ġurnata naraw illi huwa erba darbit iktar u jekk naraw u mbagħad ġurnata oħra u forsi miżuri differenti per eżempju fuq ix-xelluk u li huwa upwind u Santa Lena fuq il-lemin li huwa downwind huwa 40 derba ikbar u għolek um, memx xaħġa li nistaw nafdu fuqa u għalek id-direttiva titlob il-istazzjoni ikunu mod differenti. Issa, nuqqas ta' rispett ta' PM10 sa' PM2.5 hemm rabta bejn it-traffiku marittimu u it-nġis. Hawnhekk għandna kejl meħud mill eh, autoritajt portwarji illi ovvjament huwa l entità l-iktar interessata u r-rabta ovvjament hija waħda evidenti, tistgħu taraw ukoll it-tniġġis huwa limitat għal forsi xi nofsija matul it-traffiku ma mhux veru mhux minnu għax il-passiġġieri tal-cruises ukoll jibqgħu Venezia, eh, viċin ħafna il-żona l-essenzjali ta' Santa Marta u fit-transitu tal-bastimenti kbar jikonsmaw 3.5 tonnellati ta' fjuwer kull sena waqt li kienu mal-moll mal, mal, mal 1.8 tonnellati ta' fuel kull sija u għalhekk 34 tonnellata l kull bastiment. U fis-saġunijiet turistiċi għandna 5 seba' bastimenti li jkunu mal-mol Venezja kull weekend Ġifer, din nitkellmu fuq xi 200 tonnellati għal kull ġurnata, eh, speċjalment matul l-istaġun turistiku matul il-weekend u għalhekk huwa ċar illi bastiment jkun smaw ukoll il-fuel ma meta jkunu eh, trakkati mal-moll u l-użu uffiċjali ta' PM2.5 bħala emissjonijiet min-naħa ta' Lapice li hija l-awtorità l-Aġenzija Lokali tal-Ker tispjega illi nofs it-tniġġis huwa dovut għal passiġġieri eh, għal trasport tal passiġġieri u tal-kummerċ u għalhekk nofs it-tniġġis fil-Komune di Venezia, fil-Belt ta' Venezia huwa dovut għal dawn is-sorsi. Issa niġu għat traffiku domestiku li wkoll eh, joħloq it-nġis jekk naraw il-pont ta' Rialto, ovvjament ma' nix bastimenti hemmhekk imma għandna dawn il-miżuri eh, miżuri li wieħed jista' jkollu pereżempju f'xi tunnel ta' xi highway imma ovvjament ma jkunx hemm nies jgħixu hemmhekk waqt fil-pont eh, tar Rialto hemm ħafna u ħafna turisti illi jaqsmu dan il-pont. U dinja stampa wkoll illi tafuwa il kol tal-pont Rialto u dawn il-żuri kol tal-Vaporetto, jiġifieri dawn id-dajes għat-trasport tal-passiġġieri u għandhom ukoll kollha muturi tad-diesel illi wkoll responsabbli għat-tniġġis tal-arja. Issa fuq inqas ta' rispett għal valur limitu NO2 tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. nishtiq na nagħti attenzjoni ta' kamal fatt illi hemm ukoll nċis li għam ħsar il-monumenti. Venezja hija mibnija mill-limestone tal istria ċfiri l-abjat. Kif ukoll monumenti kollha ornamentali, l-pilastri, l-kolonni, l kolonni ċfir strutturali u dan id-diossidu tal-sulfur u l-ossidu tal-nitrati jagħmel reazzjoni mal-karbonat tal-kalċu tal-ġebla u jipproduċi l-ġibsim u għalhekk tista' taraw id-detjorazzjoni fil-relief tal-din il-kolonna. Tista' taraw l-istampa ta' kemm il tġis ta' dawn il-monumenti mħabba it-tġis tal-arja. Issa ma kienx hemm azzjoni ma kienx hemm xi azzjoni serja meħuda fil-pjan reġjonali għal protezzjoni ambjentali u aħna nitolbu li jkun hemm notifika formali maħruġa għall gvern tal-Ijan għal numru u l-postijiet tal-punti ta' kampjonarji fil-kwalità tal-arja fil-belt ta' Venezia, li kunem eh, kejl tajjeb u preċiż tal-aġenti ta' tniġis tal-PM 2.5 u biex ikun hemm pjan serju l-emissjonijiet li jkun komplikat obbligatorju jkun hemm użu ta' filtri u tamir ta' prevenzjoni bħal eh, bliet oħra li għandhom traffiku tal-vetturi ma koll għal bastimenti għal vaporetti li huma il-xarabank tal-ilma kif ukoll it-taxis u id-dajes kummerċali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Rappresentant tal-Komissjoni Ewropea issa. Ndila l-kelma. Wara nofsinhar tajb Sinjuri Marta Munjot jiena mill-Komissjoni Ewropea Diġi Ambjent. Nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-ispjegazzjoni utli ħafna hija tassew utli nisa noqgħod nirrepeti it-tweġiba li l-Komissjoni provdiet f'Marzu tal-2016, imma se nipprova naġġornakom fuq l-investigazzjonijiet għaddijji minaħat tal-Kummissjoni mod partikolari fuq in-numru ta' monitoring stations f'din iż-żona fejn hemm il-belt ta' Venezia u r-rispett ukoll tal-post. Aħna għamilna studju fuq il-konformità dawn is-sampling points, il-punti fejn jittieħdu l kampjuni u fejn hemm il-belt ta' Venezia, ġifieri 508 jidher illi hemm rispett għal numru ta' punti eh, ta' ta' kampjuni kif ukoll ir-ratio bejn it-traffiku u l-background stations u r-rata bejn PM10 u PM2.5 ġifiri jidher li hemm rispett għal punt mimu ta' punti palma jgħid l-annes 5 tad direttiva fuq il-kwalità tal-arja. Is-sitwazzjoni hija differenti għal post tal-punti ta' kampjuni. Fejn jittieħdu l-kampjuni l-ispjegazzjoni li ċevejna suġġerixxu illi is-sitwazzjoni mhijiex f'konformità mal-kriterji tad-direttiva mod partikolari direttiva ta' politika fid-direttiva tlieta tajt illi dawn is-sampling points hemm bżonn ikunu f'żoni u agglomerazzjonijiet fejn l-iktar hemm konċentrazzjoni ta' forsi mhux il-każ u l-Kummissjoni attwalment tagħmel investigazzjoni tagħha ta' din is-sitwazzjoni. Fl-annest li ta' u wieħed tal-retiva tal-kwalità tal-arja titlob il-kontribuzzjonijiet għal sorsi industrijali mżon jiġu valutati għalmenu punt ta' kampjoni li mżon jiġi installat downwind u minn dak li smajna mhux ekku. U għalhekk il-Kummissjoni se jkollha bżonn tagħmel valutazzjoni ulterjuri ta' sitwazzjoni biex tara jekk fil-fatt hemmx ksur tal-valutazzjoni f'dan f'din il-belt storika ta' Venezja. La derba il-Kommissjoni tiffinalizza din investigazzjoni aħna se ndeċiedu fil-passi ulterjuri nistgħu nieħdu fil-futur. Dan li kelli ngħid fuq il-location u sampling points. Issa fuq il-proċedura ta' ksur m'hemm xejn illi nistgħu nżidu f'dan l-istadju li ġa spiegajna fit-tweġiba tagħna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Ma nafx hekk il-kollega għandu xi ħaġa xi jżid nistaw nifqu għaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Għet li illi s-sur tavernari tal-gvern taljan jgħat għawnek fis-sala. Ta' wis, merħba mela. Nadilek il-kelma. Iva, nishtiq nirringrazzjak, President, grazzi lil kulħadd jiena fil-fatt għandi xi element fidejja illi nixtieq naqsam magħkom fuq il-kwalità ta' l-arja f'Venezja. Fil-qosor ħafna ir-reġun ta' Veneto provdiet illi tagħmel votazzjoni tal inserzzjoni reġjonali f'konformità tal-artiklu 4 tad-direttiva tal-2058 F'Ottubru tal-2012 il-Belt ta', Vene ta Venezia f'din iż-żona ġiet imdaħla eh, fil-agglomerazzjoni 508 ta' Venezia. Issa fuq dawk li huma l-kriterji stabbiliti mill-anness 5 u 9 tad direttiva ġew identifikati l-punti ta' kampjonar fissi li huma neċessarji monitoraġġ taż-żona, jiġifieri dawn il-monitoring stations ġew identifikati skont l-autorità italjani bir-rispett ta', eh, ta, ta mikro u makro skala fl-annes 3 b wieħed tad direttiva 2008-50 identifikazzjoni tal-ozon no, tal-belt ta' Venezia ġew ikkonsidrati kriterji li huma stabiliti mill-tmien annes tad direttiva 2058 illi tipprevedi għal stazzjoniet urbani ubikazzjoni li jkun il-bot minn emissjonijiet lokali pa traffiku u pa' distributuri ta' fuel, zona li kolla arja pjuttost pulita, nadifa, u il-miżuri li jistaw jiġu mkejla, pereżempju eh, żoni kummerċali jew residenzjali, parki, l-bot mill-siġar, traffiku fejn ma forsi ma jeżistix u żoni ħdejn skejjel jew xi eh, postijiet ta' sport jew ta' rekreazzjoni. Nixtieq ngħid illi b'referenza għal annes 5.2 l-ewwel paragrafu il- parti ta' Marghera ta' parti il-Venezia u kolġet imkejla u fil-każ ta' Venezia ġew rappreżentati mill-attività industrijali kif ukoll tal-porti. Dan il-kuntest hemm bżonn li wieħed ifakkar li fl-aħħar snin l-attività tal-port ta' Marghera ħadet il-post mħabba il-loġistika u dawn kollu skont l-awtoritajiet Taljani eh, huma f'konformità tal-artikli eh, 5 u 6 tad-Direttiva 258 u għalhekk il-Belt ta' Venezia eh, tkun monitorata mill-Aġenzija Reġjonali għal Protezzjoni tal-Ambjent tar-Reġjun tal-Veneto, mod partikolari fil-valutazzjoni speċifika tal-impatt tat-traffiku tal-bastimenti u l-kwalità tal-arja fil-parti storika ta' Venezja kien hemm ħafna kampanji ta' Kale u pereżempju nistantikom eżempju kampanja ta' monitoraġġ tal-istazzjoni eh, ta' Santa Marta f'Settembru u Ottubru tal-2013 u kampanja ta' monitoraġġ ta' stazzjoni ta' Santa Lena fil-Ġunju u Lulju tal-istess sena. Apparti u biex naslu Uh, forsi għallum għax l-aħħar tweġiba tal-Komissjoni għal petizzjoni għata ta' Marzu ta' din is-sena F'April ta' din is-sena 2016 ir-Reġjun tal-Veneto approva approva pjan reġjonali ġdid tal-ħarsin tal-arja illi għandu fih karatteristiċi speċifiċi li l-programm li il-reġun tal-Veneto ta' sal-2020 tnaqqis tal-emissjonijiet u jistabbilixxi il-kriterji tad-direttiva 2058. Dan il-pjan brabta mal-emissjonijiet li jiġu mill-port tipprevedi disa azzjonijiet għal portijiet mill-azzjoni A8.6 sa A8.12 A. U forsi għandna bżonn infakru l-azzjoni li tipprevedi l-elektrifikazzjoni eh, biex il-basmenti meta jitrakkaw mal-moll li kollom id dawl għaddej kollom l-elettriku, l-ispizzonijiet abbord għal dawk li huma il- il-partijiet tal ta' fejn jixtu l-iskart, ġifir il balest eh, tal-bastimenti u l-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja biex ek ikun hemm ta' programmazzjoni bejn il-Komjun ta' Venezia u l-Aġenzija għal ħarsien tal-ambjent tar-Reġjun tal-Veneto. ir reġun tal-Veneto kol wafqet fil-proċedura ta' valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent tal-terminal eh, eh, pjan ta' monitoraġġ tal-kwalità tal-arja punt ta' miżura li tħiġi mwaqqaf kollaborazzjoni eh, mal-pjan reġjonali u issa għaluli minn Alpa Veneto illi l-autorità portwarja tal-Veneto qed tipprova tidentifika stazzjon mal-autorità portwali fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Köszönöm szépen, kérdezem a kollégát. Grazzi. Signori, ma nafx kemm xi ħadd jixtieq intervjeni, De. Mm. Grazzi ħafna, Sur President. U din naffaċċaw problema verament serja. Il-kwalità tal-arja fl europa kollha b'mod speċjali f'ċertu reġuni tal-Ewropa bħal pjanura padana ġifiri fir-reġjun tal-Veneto u Lombardija fil-fatt għandna petizzjoni oħra minna u ftit ieħor fuq dan l-istess suġġett. Dan huwa suġġett li inna ndiskutuh għal ħafna żmien u aħna rajna illi il-politiċi mhux qed jieħdu biżżejjed miżuri sabiex jippruvaw isolvu din il-problema. Apparti minn hekk jiena der li li fimt illi dwar il-punti li għabbażi tagħhom nistgħu inkejlu dan kollu għandna pożizzjonijiet differenti ħafna. Il-petizzjonanti jirreferu għal affarijiet verament mhumiex xirqa u illi mhumiex qegħdin għaslu għal kejl preċiż. Qed nieħu gost li hawn l-amministrazzjoni Taljana rrappreżentata, qed nieħu gost li għadin tipparteċipaw u segwu il-petizzjonijiet dwar l-Italja nistax ngħid l-istess ħaġa għall petizzjoni illi għadna kemm diskutejna minkejja l-problema hija l-istess ukoll iżda l-Kummissjoni da tgħidilna illi L-investigazzjoni għadha d-dejja rridu naraw ġifiri minnaħta l-Komissjoni jekk tikkonkludix li kien xem ksur ċediti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea jew le, jien naħseb li f'dak il-każ hemm bżonn nieħdu passi iżda li tara tinsab f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' konformità anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwestjonijiet l-oħrajn. U jiena, flimkien ma' kollegi oħrajn, iffirmajt ukoll talba fix-xar ta' Marzu fejn il-Kummissarju Vella hija tirreferi għall investigazzjonijiet li qed isiru u għall-ittra illi kellha titressaq mill-Italja anke minħabba il-fatt l-informazzjoni tal-kwalità tal-arja l-Italja qiegħda tibatom tard ħalli tissodisfa x'inhu r-rekwiżiti Ewropej. ġifiri jaħseb li hemm ħafna ħafna affarijiet x'nagħmlu. Il-politika lura għandha responsabilità kbira fil-każ ta' Venezja huwa meħtieġ li nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli minħabba li l-passaġġ ta' traffiku maritmu u tal-dajes għandu effett fuq is-saħħa tal- ċittadini u din xaġa ma nistgħux ninjurawha. Tama li din il-petizzjoni tiżżamm miftuħa u għandna bżonn illi aħna naraw li l-mizuri jkunu implementati ħan insolvu din il-problema, grazzi. ċaħti ħor ixti intervjeni surjat. Grazzi, zewġ Għad net, etniħu gost li għaw reprezentant tal-istat membru, dan jistajat jeżempju anka l-pajizi oħrajn u kazijiet oħrajn tal-petizzjonijiet, jina naf illi ħafna drabi aħna nistidnuhom dejjem lill-amministrazzjonijiet nazzjonali iżda rari jiġu. U t-tieni punt minnħatijaj tiegħi huwa li jiena nixtieq ngħid li naqbel mal-kollega Sinjura Evi. Ikolli ngħid li jiena fimta li hemm żewġ problemi. Irridu naraw illi hemm problemi bil-mod ta' kif l-informazzjoni qiegħda titwassal u qiegħda tinġabar ukoll. Iżda l-petizzjonant ukoll semma kawża ta' dan it tneġġis mod ċar u talab l-istati membri jieħdu azzjoni. Aħna nafu illi dan qed ikun ikkawżat allura mill-trasport bid-dajes u hemm bżonn li jintużaw mezzi pereżempju tal-Unjoni Ewropea sabiex jinbidel ċertu partijiet tad-dajja li bekk aħna nkun nistgħu verament nimplitaw miżuri. U nafu illi anke fil-każ ta' karozzi jista' jkun hemm ċertu katalizzaturi differenti li jistgħu jiddaħlu iżda dwar id dajes aħna qed naraw illi tniġġis ikun iktar gravi ħafna drabi ikun għadin jizaw diesel verament ta' kwalità ħażina u dan jitħalla fil-bahar mingħajr l-ebda tip ta' filter għal din raġuni u importanti li aħna noqogħdu attenti ħafna minħabba li dan jista' jikkontribwixxi għal fatt li l-istwazzjoni ħassir qar mhux aħjar. Aparti minn hekk jiena naħseb li fil-kooperazzjoni tagħna aħna rridu naraw ukoll illi ifukaw fuq dak li jikkawża qed naraw li 56% ta' tneġġis ġej mill dawn il-vapuretti u dawn iż-dajes jena nafu illi din hija problema kbira organizzaw rridu norganizzaw irwieħna ħalli niddiskutu aħjar. Xi ħadd ieħor ixtieq intervjeni. Sur tattara. Mikrofon għal-kellim. Jena għandi xi punti Iva nishtiq nixtieq naqsam magħkom. Iva veru kien hemm u wkoll stazzjoni immobili ma meta eh, dawn saru ma tantx damu u Iva taw eh, miżuri differenti mill-stazzjonijiet li huma mobili, li huma immobili, u għalhekk dan juri illi dan jista' jkun bħala appoġġ għal ehm, petizzjoni tagħna li jkunu ovvjament downwind u jkunu immobli. Iġifieri mhux veru illi il-background jiġi imkejjel kif suppost għax nistgħu naraw eh, ġnien, eh, ġonna kif ukoll eh, lokandi fejn ukoll jiġi miżurat u kif ukoll postijiet fejn mhumiex essenzjali u kien hemm safar biss. Mal-kontenta mbagħad hija stazzjon illi ma tkejjilx il-cruise ships illi rdoppjaw ruhom daw l-aħħar ħames sitt snin imma l-port kummerċjali kif qal il-rappresentant tal-gvern naqqas mit-traffiku u kol din l-idea li jkun hemm stazzjoni fużina ma tantx tot għax fużina kien falliment ma tantx kien hemm traffiku u jekk hemm biss kumpaniji li fallow u għalhekk laqas biss hemm bżonn inkejlu dan it-tip ta' traffiku. Issa l-ispezzjonijiet mhumiex pubbliċi ma finanzjati mill-awtoritajiet tal-portijiet u għalhekk laboratorji immobli iva jeżistu ma għandna bżonn inkunu iktar sikwiet iktar viċin il-Belt ta' Venezja il-Belt ta' Venezia wara kollox ma tistax tiġi konsidrata għabbażi ta' residenti biss imma għabbażi tal-presenza ta' turisti kif tafu hija għolja ħafna forsi eċċessiva. Ma m'hemmx eh, pjan għal elettriku jgħaddi eh, mill-bankini viċini l-mollijiet, imma di tiġi mill-malgera u forsi hekk eh, nkunu qed nużaw ukoll sostanzi li niċsu. U għalhekk neġa' nirrepeti ruħi meta ngħid illi hemm bżonn illi l-ispezzjonijiet ikunu pubbliċi, il-pjattaformi ikunu kif suppost u il-kejl u l-persuni li qegħdin hemm illi jqogħdu fil-belt u t-turisti li jiġu ikunu jistgħu eh, igawdu minn arja nadifa skont id-direttiva li għamlu parti mill-Kostituzzjoni. Grazzi. Hölgyek, urak, következő Grazzi. Mela, situazzjoni hija dik. Problema mek edha. Jiter biċċar li hemm problema. U l-Kommissjoni jarfitu dan il-fatt qed taħdem dwara il-Gvern Taljan ma jridx jikkollabora. Anzi, irid jikkollabora li xaxa tajba biex tintlaħaq soluzzjoni Sadattant, l-għamlu għanżommu miftuħa l-petizzjoni. Tajjeb, tajjeb. Mela, naddu għal punt li mis, il-punt 13 tal-agenda tal-lum, hija huma żewġ petizzjonijiet, itna li huma Taljani, Anna Gerummetta hija l-ewwel waħda u Raffaele Bellezza sew t-tieni wieħed. Naħseb li għanna Gerummetta għadda hawnhekk u ħadd prezenta żewġ petizzjonijiet, nadrek il-kelma. Um, yes, good, good morning, good afternoon. Um, Well, of sanar tajjeb. Ħanaqra. Membri onorevoli, meta ħna ktibnilkom fl-2013 u saqsejna li l-Kommissjoni biex tiħu azzjoni biex eh, eh, eh, biex tres l-autoritajiet taljani u qorti minħabba id-direttiva tal-kwalità tal-arja, aħna ridna nkunu ċerti illi wara is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizja Ewropea tal-2012 li kundannat l-Italja tal-li marret kontra l-limiti tal-materja partikolata 10 biex bekk aħna nagħtu messaġġ ċar lil gvern autoritajiet reġjonali illi ir-regoli dwar l kwalità tal-arja illi ħarsu l-popolazzjoni minn ħafna tniġis fl-arja dawn huma priorità u ma jistgħux jinkisru jiena qed hawnhekk illum biex nitlob Eh, u nisħaq fuq il-bżon illi jkun hemm urġenti għall-infurzar tal-liġi kwarta tal-arja fl-Ewropa. Mill-2013 law l kummissjoni ħabbret azzjoni ġdida kontra l-Italja minħabba il-ksur tal-limiti PM10. Din l-azzjoni naħsbu illi għandha tinkludi il-reġuni kollha il qed imorru kontra il-limiti tal-kwalità tal-arja. Dina teskludi reġuni illi riċentement ħarġu bi pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja iżda illum lum għadhom il-bot ħafna mill-lan illi ġistabilit illi ġistabilit fid-direttiva dwar kwalità tal-arja. Dana jikkomprometti jikkomprometti dan il-responsabilità li għandhom l-autoritajiet reġjonali u għabat messaċ ħażin lil gvern illi konformità ma' limita ta' kwalità tal-arja hija xi ħaġa li nistgħu ninnegozjaw fuqha. Il-Komissjoni assumiet illi il u l kwarta tal-arja ser jinkludu miżuri illi ser jibidlu drastikament il-xenarju f'dawn iż-żoni. Imma dan mhux il-każ u il-PMA l-azzjoni kontra il-ksur tal-PM10 kontra l-itar tinkludi iż-żoni kollha. Daw kollha illi għadhom qed imorru kontra din id-direttiva. Minħabba li dan il-ksur tal-limiti ta' kwarta tal-arja li għaddej 10 snin, il-Kummissjoni għandha tqis din l-azzjoni bħala mod kif issaħħaħ il-prinċipju ta' effettività tal-liġi Ewropea u għandha u bekk tassigura illi miżuri dwar il-pjanijiet tal-kwalità tal-arja ikunu verament jagħmlu differenza kbira. Fir-reġjuni bħal Lombardija li għandhom kondizjoni tal-arja ħżina ħafna fejn hemm livelli għolja wisq tal-PM10, PM2.5 tal-O3 tal-BP u tal-NO2 din il-situazzjoni ġeografika mhux favoreli ma tistax tkun skuża biex nagħmlu xi ħaġa inqas imma għandha tkun raġuni biex nagħmlu iżjed sforz f'din l u nagħmlu iżjed minn raġuni Ewropej oħra. Il-miżuri li jkunu biżejjed eh, skont l-ambitu tal-azzjoni għandhom ikunu finanzjati tajjeb u implementati b'konsistenza u bl-urġenza meħtieġa sabiex inħarsu s-saħħa pubblika. Dwar l-iskala reġjonali, il pjanta kwarta tal arja tal-Lombardija, per eżempju, illi daħal fis seħ fl-2013, ijat juri illi mhuwiex effettiv biżejjed biex ħares il-saħħa taċ-ċittadini. Fl-2015, il-Lombardija kellha iżjed minn mit każ ta' livell eċċessiv tal-livelli tal-PM10 kella 40 każijiet iżjed milli fl-2014 li kienet sena fejn kien hemm iżjed rieħu xita għallek eh, memx bizzejiet determinazzjoni u eh, prioritarizzazzjoni. Fil-2014, wara d ta' pjan li kien jistabilix l-eliminazzjoni tal-lambretti żgħar li inġsu ħafna, il-Lombardija id-deċidi li tissu sussidja 350.000 eh, fil-lambretta, illi ħafna minnhom għandhom magna diesel ehm, Euro 2 din it-telfa ta' 10 miljun euro minn din ir-reġjun eh, minn flok kieku stajna nissussidaw nissussidjaw 800 il-van elettriku ġdid għaż-żoni urbani biex bekk neħilsu minn ħafna minn dawn il vejikoli, il-vetturi illi iniċsu illi suppost il-Lombardija qed tipprova teħles minnhom. Il-rapport implementazzjoni tal-pjan ta' kwalità tal-arja illi nħareġ l aħħar 2015 jikkonferma illi parti mill-miżuri eh, eh, pjanati ma ġewx implementati u laqqas li kun implementati minħabba naqqas ta' finanzjar illi eh, u din il-konklużjoni u fil-fatt kien il-konklużjoni li din ir-reġuni tiddedika inqas minn wieħed fil-mija tal-budget totali għal titjib fil-kwalità tal-arja. Sal-2015 ma kienu adottati lebda miżuri mill-gvern reġjonali u allura dan wera illi mqed lebda miżura biex eh, biex jevita episodi mhux tajbina saħħa fil-Lombardija. Il-Kommissjoni għamlet pressjoni fuq il-Gvern Reġjonali tal-Lombardija u uritu illi il-livelli eċessivi ta' dawn is-sustanzi ħżiena mm, għandhom ikunu kemm jista' jkun mhux ta' spiss. L-esperti jaqblu illi fir-reġjun tal-fwiet tal-Po hemm bżonn koordinament bejn il-reġuni u il-ministeri. Għalhekk fl-2013 il-gvernijiet reġjonali tal-wiet tal-Po kif ukoll il-Ministeri ewlenin iffirmaw protokoll illi eh, suppost kellu jagħti arja nadifa li ċittadini. Iżda, tliet snin wara li daħal fis il-protokoll kellu lan illi dana jkun bidla kbira fi kwalità tal-arja tal-po, iżda dan ma wassal għal xejn viżibbli. Iċ-ċittadini mhux qed jaraw differenza, ma kien hemm l-ebda bidla fil-politiki. U din hija konklużjoni ħażina ħafna minħabba li 65% tal-impatt fuq is tal-impatt fuq is-saħħa minħabba il-tniġġis tal-arja, minħabba dan il-fatt ikun hemm 35,000 il-mewta qabel iż-żmien kull sena. Fuq din is-slajd tistgħu taraw l-iskala nazzjonali u dina turi dina ħarġet minn studju tal-VEAS, dina turi illi ħafna minn dawn is-sustanzi niġiżhom u minħabba l-kriżi ekonomika u jekk il-politika l-kwalità tal-arja ma jissaħħux, it-tniġiż fl-arja ser ikompli jiżdied eh, ser kompli jizdid u sal-2030 ħajkun iżjed għoli minn dak tal-2010. Tistaw taraw fuq il-grafika għawek fuq l-slide, il-mappa li qed turikom situazzjoni kif kienet fl-2010 mbagħad ta' maġemba turi s-sitwazzjoni kif se tkun fl-2020 jekk il-leġislazzjoni tibqa' kif inhi. Iġifieri l-kwalità tal-arja, speċjalment fiż-żona ta' Venezja, ser eh, tkun marre tal-ar. Fl-aħħar mill-aħħar, minħabba il-kriżi f'din il b'dan it-tniġis tal-arja li l-aħħar tas-sena l-oħra, il-Ministeru tal-Ambjent qabel ma' ħafna mill- eh, awtoritajiet reġjonali fuq protokoll ġdid b'lista twila ta' miżuri mhux vinkolanti u ta' politiki għalġejjini. Iżda dawn ma tantx għandhom finanzjament jew m'għandhom xejn u kultant huma inqas stretti saħansitra minn politiki li diġà suppost qed jitħadmu f'ċerti żoni tal-pajjiż. Pereżempju, il-Parlament Taljan ser jadotta pjan ta' mobilità sostenibli nazzjonali illi ser jagħti 35 il-miljun euro lil 46 il-raħal diffiċli wieħed jimmaġina illi bliet fejn hemm ħafna traffiku fl-Italja jistaw e, jistaw jaqilbu għal mobilità iżjed sostenibli binqas minn miljun euro kull wieħed kull wieħed minnhom. Qabel konna qed nitkellmu fuq xi fondi eh, kieku dawn nużawhom fl-Italja nkunu nistgħu nibdlu xi ftit il-pjan ta' mobilità. Iġveri l-Italja mandi xi pjan konkret dwar il-kwalità tal-arja, jekk irridu aħna niksbu kwalità tal-arja diċenti u tajba, mela l-affarijiet iridu jinbidlu. President, membri tal-Parlament, aħna qed inserħu fuq il-Parlament Ewropew u nittamaw li dan jappoġġa it-talba tagħna sabiex ikun hemm livell ta' ħarsien effettiv tal-arja illi aħna għanna konna jkonna madwarna kull-jum. Nishtiqo ninsistu illi il-gvern taljan jagħti bżed finanzjament għal pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja, jieħu miżuri suffiċenti u li jkun f'konformità mal-artiklu 23 ta' direttiva dwar il-kwalità tal-arja u edin nitolbu aħna illi il-gvern iżom livelli eh, eċċessivi ta', ta, ta mm, partikoli ħżina kemm jista' jkun baxxi. Grazzi. Fissam il komissjoni nad il-kelma il-rappreżentanta. Grazzi ħafna jiena il-rappreżentanta mill-DG Ambjent fiħna il komissjoni Nixtieq naġġornakom dwar din is-sitwazzjoni L-aħħar komunikat l ħarġet il-Kummissjoni kien mill-2000 kien fl-2014. Ħanibda bil-PM 2.5. Kif tafu dan għandu eh, limit value illi japplika biss l-2015. U sissa l-istatistika mill-2015 għadha mhix disponibbli, ser tkun disponibbli f'Settembru. Allura ma nistawx naraw jekk kienx hemm konformità mal-valuri limiti ehm, tal-PM 2.5 ma nistawx ikunu nafu qabel settembru li ġej. Daka joħroġ fil-rapporti dwar il-kwalità tal-arja. Issa dwar PM10. Kif semmejt inti fil-prezentazzjoni tajba ħafna tiegħek? Kienet inħarġet l-ittra ta' avviż formali mill-Kummissjoni fl-Ulju tal-2014 Iżda kif inti din l ittra li nħarġet ma kienx tkopri il kazijiet kollha fejn qed jinkisru l-obbligazzjonijiet eh, dwar il-kwalità tal-arja, speċjalment ehm, kien hemm ħafna relatati ma' reġjun tal-Lombardija. Issa ir-reġjun għalfejn ir-raġuni għalfejn dan ir-reġjun ma kienx inkluż kien minħabba l-fatt illi il-Kummissjoni kienet għadha trid tanalizza dawk il-pjanijiet għal dak ir-reġjun imbagħad tiddeċidi fuq x'passi kellha tieħu. Mela nista' ngħidlek issa illi il-Kummissjoni evalwat dawn il-miżuri U sibna illi dal-miżuri ma kienux adattati mod partikolari minħabba illi il-level eċċessiv kienu li kien eċċessiv wis li wis. Iġviri, ser jittieħdu passi oħra dal-waqt nista' ngħidlek minn issa. Dwar il no Il-litra, eh, intbatet itra ta' viz formali f'Mejju tal-2015 lill-Awtorità Italjani dwar il-livell eċċessiv ta' NO2. Eh, din litra ntbatet il-ħafna partijiet fir-Reġjun tal-Lombardija għal dawk li ma kinux konformi mal eh, martiklu 13 u 23 ġifiri li laqas kellhom miżuri sabiex il-perjodu meta jkun hemm dan livell eċċessiv jinżamm kemm jista' jkun qasir. Mela aħna ser nevalwaw daqsxejn il-tweġiba li jatuna l-autoritajiet mbagħad nieħdu passi dwar il-level ta' NO2. Issa, President, jek permettini nixtieq naddi l-kelma lil kollega tiegħi mill-unità dwar il-ksur il-Marko Gasparinetti. Grazie ħafna, President talli qed tagħti lill-Kummissjoni din l-opportunità illi inwiġbu fuq din il-petizzjoni. Aħna nafu kemm problem problema kbira, 20 miljun ruħ li huma esposti għal dawn il-livelli eċċessivi ta' PM10, b'mod partikolari, Allura nixtieq ninforma lill parlament illi wara ddeċidejna illi intellaw il-Polonja u l-Bulgarija il-qorti il polonja u l bulgarija il qorti il l qorti Bħalissa għandna żewġ każijiet pendenti fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea minħabba illi kien hemm livelli eċessivi tal-valuri tal-PM10. E Issa, mill-aħħar statistika qed naraw, għalkemm dina l-istatistika għadha mhux uffiċjali, qed naraw iżda illi n-numru ta' ġranet fl-Italja fejn kien hemm livell eċċessiv ta' dawn is-sustanzi fl-arja dana juri illi il-livell ta' PM10 e waqaf jola. U dan forsi dependi fuq il-kondizjonijiet klimatiċi kienem ħafna riħ u xita U għalek li livell ma baqax jola mux minħabba l-mizuri li tieħdu mill-autoritijiet konċernati, iġifiri tistaw isserħu fuqna eh, membri, membri u petizjonanti illi aħna fil-kas tal-Italja ser namlu l-istess pa' minna fil-kas tal-Bulgarija u il-Polonja. Għalix kazi eh, li jxibħu se nitrataw maħna b'mod eh, illi jixibaħ ma dak ta' kazi toħra. Grazzi ħafna, Sur Tavernari. Sì, grazie Ankora Presidente, e grazie ancora. Grazie Mijdit, eh, Sur Presidente, li tittini din l-opportunità. Il-rappresentanza permanenti palissa edha tmexxi dialogu l-ħin kollu mal-Kummissjoni Ewropea fuq dawn il-każijiet kollha u nixtieq nieħu din l-okkażjoni sabiex nfakkar li l-rappreżentanza permanenti hija dejjem preżenti ħin kollu kull meta kienet mistiedna anka għad diskussjonijiet fuq il-petizzjoni nixtieq infakkar li f'dan l-aħħar xahar nofs. Jiena parteċipajt ukoll fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet fuq il-ġestjoni tal-iskart fir-Reġjun tal-Lazio u aħna konna hekk preżenti wkoll matul id diskussjoni illi kellna fuq eh, ir-rabta ta' bejn Torino u Lyon. Aħna ma sebniex li kellna nintervjeru dakinhar u ma kienieċ kombinazzjoni, kienet għażla tal-gvern taljan. Issa fuq il-kwalità tal-arja Anke fir-reġjun tal-Lombardija ħaġa nissa nista' nagħmel li forsi tista' tenna wkoll tista' tgħin ukoll il-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija li jkollna iktar informazzjoni fuq l-azzjoni eh, fuq livell nazzjonali. Jiena nixtieq ngħidilkom milli x-xogħol kollu li qed isir minħa tal-grupp fil-qafas tal-programm ta' koordinazzjoni fil-parti badana daw kienu konklużi fl aħħar tas sena 2015 u bidu tas sena 2016 dawn kienu proġetti li kienu qegħdin ikopru bosta aspetti differenti mill-aspett ambjentali mill sal-aspett tat trasport u agrikultura u sabiex infakkarkom fuq xi ftit minn dawn il-workshops kien hemm fil-fatt workshop dwar il-ġeneraturi ta' tisħin illi kellhom lan illi joħorġu b'digriet ħalli joħorġu biċ-ċertifikati ambjentali għal dawn l-apparat ta' tisin aħna. Rajna li x-xogħol intef is-sena 2015 u dan kien diġà indbat lill ministeri kollha u fil-fatt huma maħsuba issa huwa maħsub li aħna rċievu wkoll l-informazzjoni fuq dawn il-proġetti issa għat-tieni grupp ta' ħidma illi ħadem ħafna fuq il- valuri limiti tal-emissjonijiet, aħna wkoll besibna li Noħorġu informazzjoni għabbażi tad-digrit li jista' jħorġ il-permess ukoll u dan id-degriet ukoll kien infassal u bħalissa ħajkun analizzat ukoll mill ministeri li huma konċernati u li huma responsabbli għall biomassa nixtieq infakkar ukoll gruppi oħrajn ta' ħidma li għamlu ħafna xogħol u anke f'dan l-aspett minħabba li analizzaw bosta kwistjonijiet differenti bħal grupp ta' ħidma tal-infrastruttura tat trasport, mod partikolari kellu lan li aġġorna l-linji gwida għall pjani nazzjonali ta' mobilità. Kienu involut ukoll f'dan il-grupp ta' ħidma speċifiku il-grupp li kien irrappreżentat mill-komunitajiet Taljani ħalli jkollna deċara tal dawk l-affarijiet li huma inklużi anke fil-bliet taljani. Ħaġa oħra kien hemm ukoll grupp ta' ħidma ieħor dwar politika agrikola u alimentari brabta mal-linji gwida tnaqqisi tal-gassijiet b'effett serra fil-qasam agrikolu. U dan kien kienu l-grupp ta' ħidma wkoll fuq il-pjanura padana u kien hemm ukoll protokoll ta' ftejjim sabiex tittejjeb il-kwalità tal-arja bilan illi aħna inħeġġu t trasport pubbliku naqsu l-inċentiv tal-karozzi privati U jina nixtieq ngħid li dan il-protokoll ta' ftehim illi kien iffirmat f'Diċembru tas-sena 2015 kien iffirmat kemm il-Ministru tal-Ambjent li huwa responsabbli fuq livell nazzjonali kif ukoll mill-President tal-konferenza u mill-President li responsabbli l-komunitajiet differenti fl-Italja. Fit-30 ta' Diċembru s-sena 2015 kien hemm laqa bejn is-sindki tal livell municipali flimkien mal-Ministru Galetti f'Ruma u ddiskutejna dawn is-suġġetti kollha li kellhom x'jaqsmu l-kwalità tal-arja fuq il-livell nazzjonali u apparti minn hekk aħna kellna Tini laqa kontra l-ismog, kontra t tniċċis U matul il-ġimgħat li ġejjin ħajkonna t-tielet laqa bejn is-sindki fuq il-livell municipali wkoll fl-Italja. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi meta kien hemm preċedimenti ta' ksur ta' liġi illi trasqoddim il-Kummissjoni Ewropea dwar dawn il-każijiet nista' ngħidilkom illi hemm diskussjoni, nista' ngħidulkom dan minħabba li jien għandi dialogu kontinwu mal-rappreżentanza permanenti Taljana hawnhekk fi Brussell u għandna dialogu dwar dawn l-affarijiet kollha li huma ta' li xaqsu mal ksur tal-liġi Ewropea. Sirtan ta' Bernarjur, kollega kizul Evja Sunkiet Sud Paranċojon. Grazie ħafna. Sinjura Evi tixtieq titkellem imma kija ġobkom tkellem daqsxejn iżed bil-mod. Daqsxejn iżed bil-mod kija ġobkom. Għax inkella l-interpreti ma jis. Nixtieq nirringrazzjak, President. Nixtieq nirringrazzjak, President. Mill-ġdid għandna s situazzjoni illi hija komplessa l-aħħar għal dawk li huma l-karatteristiċi morfoloġiċi, klimatiċi eh, tal-ranura tal-żona tal-Padania huwa diffiċli li wieħed ġestihom għax it-territorju stess u l-karatteristiċi ġeofiziċi ifissru illi l-elementi tat tniċis jibqgħu fl-arja għal ħafna żmien u minkejja din is-sitwazzjoni u minkejja l-fatt illi wieħed ikun jaf din is-sitwazzjoni il-pjanijiet illi ġew implementati mhumiex biżżejjed. Aħna qegħdin nitkellmu fuq problema illi tolqot eluf ta' persuni l-Aġenzija Ambjenċali tal-Ewropa fir-rapport tas-sena li għaddiet tkellmet fuq 400.000 persuni illi mietu qabel il-waqt imħabba tniċis u fil-Italja qegħdin nitkellmu fuq ċifra ferm iktar olja u għalhekk din hija problema serja ħafna li hemm bżonn nifaċċjawha tal intellettwali din ma tiġrix la min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali u lokali u laqas minn parti tal-Ewropa u hawnhekk jiena kuntent ta' il-jaw rappresentant tal-gvern taljan, għaxin nieħu din l-opportunità biex nagħmel appell fin negozjati ta' direttiva NEC fuq il-limiti nazzjonali ta' emissjonijiet għax pereżempju l-Italja ikollha pożizzjoni għal ħarsien tas saħħa u mhux tnaqqis tal-limiti ta' emissjonijiet li qegħdin jiġu negozjati u lek għanna bżonn waslu messaġġ b'saħħtu li tassew nixtiequ naġixxu biex inħarsu is-saħħa tal-bnedmin u mhux biss nitkellmu fuq dawk li jistgħu jkunu ċifri fuq karta jew mekkaniżmi li huma virtwali biss biex innaqsu l-emissjonijiet bħal pereżempju għandna issa l-ITS. Dan huwa mekkaniżmu ta' direttiva li qed jiġi negozjata mill-ġdid li teżisti biss fuq il-karta, ġifiri mod virtwali biss se tipprova tnaqqas l-emissjonijiet ta' CO2 fl-arja u fil-fadda ma jiġrix. Qegħdin nitkellmu fuq differenza f'termini ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet kif ġie propost mid direttiva nek differenza ta' il-elf persuna illi jistaw jitilfu ħajjitom, ġifiri nies illi mħabba nġis eh, imutu qabel il-waqt mħabba il-miri li għanna bżon naslu għal-jom, l dawn huma kollha kwistjonijiet li għanna bżon nikkonsidrawhom. L-aħħar mill-aħħar ma pro mhux nqas importanti nara fil-li eh, għamiltu referenza l-kontribut eh, tal-agrikoltura fit-tniġis tal-arja hawnhekk nerġa' nistieden l-Italja u l-Istati membri kollha li qed jinnegozjaw illi ma jneħux il-metan mill l-aġenti tniġis li hemm bżonn jiġi monitorat fejn hemm bżonn ta' mira ta' tnaqqis għax ovvjament dan il-gass ta' metan jista' biss ikun ta' ħsara s-saħħa tal-bnedmin. Jiena bħala ċittadina illi jiena eh, noqgħod Milan hemmhekk trabbejt u naf sow dan it-territorju u naf kif fi żminijiet kien hemm investimenti li qabdu triq kompletament differenti għal dawk li huma l-investimenti għal trasport pubbliku meta fil-fatt rajna illi kien hemm ħafna iktar strutturi illi ovvjament ma jsolvux il-problema ta' traffiku, anzi jżidu ma' traffiku għax nafu li din it-teorija tista' tkun ukoll negattiva għall mobilità. U għalhekk fuq ħafna perspettivi għandna bżonn ta' iktar kuraġġ biex nieħdu soluzzjonijiet li naslu għal soluzzjonijiet li tassew isalvaw saħħa tal-persuni għax xekk qed nitilfu biss il-ħin hawnhekk u qegħdin ningannaw in-nies. Jiena ma nixtieqx nagħmel hekk u jiena laqqas biss nixtiequ illi tiċċajtaw miegħi. U għalhekk dan huwa suġġett delikat ħafna li nitkellmu fuqu ħafna, però nagħmlu ftit. Grazzi ħafna. Xi ħadd ieħor jixtieq intervjeni mid-deputati jidher li le. Mela, il-petizzjonarja. Nixtieq kif għal rappresentant tal-gvern tagħna u tkellem fuq round tables ilna niddiskutu m'hemmx dekret wieħed. U għalhekk għandna problema urġenti hawnhekk fuq is-saħħa tal-persuni u aħna nemnu li l-gvern tagħna jista u jmissu jagħmlu ferm iktar minn hekk. Hemm bżonn jagħti priorità ewlenija fuq kull livell reġjonali, lokali, kif ukoll fuq livell nazzjonali għall problema ta' tniġis tal-arja. L-Italja għandha l-iktar ċifra għolja ta' nies li jmutu mħabba tneġis fost l-Istati membri kollha l-Unjoni Ewropea. U għalhekk nixtieq nressaq għal attenzjoni tagħkom il-fatt illi qed nara f'Apri tal-2016 ħareġ dokument mill direttorat Ġenerali għall Politika Interna tal-Parlament Ewropew illi jitkellem mod speċifiku fuq is-sitwazzjoni tal-Belt ta' Milan u fejn jiġi konfermat illi ġew eh, mneħin xi miżuri u għalhekk huwa importanti ħafna illi l-gvernijiet tagħna reġjonali kif ukoll il-gvern nazzjonali tagħna jimpenjaw ruħhom f'politika li tagħti l-frott nixtieq hawnhekk ngħid li narrappreżenta soċjatazzjoni ċittadini per l-arja, ċittadini għall-arja illi xi ftit jimili kitbet lill gvern ta' Renzi u tlabna l-iktar impenn fuq direttiva NEC għax kif jgħid id-dokument biċċa, dan id-dokument tal-Parlament Ewropew dawn huma kollha politiki marbutin ma' xulxin. Jiġifieri ma nistgħux ma nasbux illi ma nittrattawx xi sitwazzjoni problema ta' test tal emissjonijiet tas sewqan u jkollna approċċ koerenti mal-problema li għandna ħaġa li l-gvern tagħna din mhijiex qed jagħmilha u nittamaw il l-futur jagħmel mod differenti jagħmel mod differenti. Grazzi. Mela. Naħseb nista' ngħid li din hija problema illi verament teżisti il-Komissjoni qed taħdem fuqha għaltinna illi ser tipprovdinna iżjed informazzjoni tal-waqt U tajjeb li qed naraw iżjed komunikazzjoni wkoll bil-Kummissjoni u l-Gvern Taljan. Meta jkun iżjed informazzjoni, nerġgħu niddiskutu din il-petizzjoni sa tant tibqa' miftuħa tajjeb. Tajjeb mela punt 14. il-petizzjoni ta' Leona Majs fuq il ġis fl-arja eh, f'Antwerp. Nil-qawa maħnu la kelma excuseer. Meneer de voorzitter, leden van de commissie. Grazie, president, signori, signori deputati. Il-petizzjoni tiegħi tal-2011 biex il-numru ta', ta toro uh, u, u, u highways fil-Antwerp ma jizdidux kienet minħabba l-fatt illi din tiddetorjora il-saħħa tal-ċittadini ta' Antwerp. Il-tobba spess jafżaw eh, bil-periklu ta' ta' mart respiratorju speċjalment fit-tfal. Antwerp mhijiex daqstant kbira, imma għanda erba uh, highways kbar iduru maħħa u mbagħad hemm ukoll il-highways illi eh, illi jorbtu il-belt ma' Brussell, ma' Gent u ma bliet oħra fil-Belġu. Għal daqstant tinija problema illi qed tikber iżjed meħdi żmien. Hemm traffiku kbir kemm bil-nar u kemm bil-lejl. Hemm bżonn li nieħdu miżuri għax qed naraw illi issa imma min-naħa l-oħra xed jiġi minn flok qed inżidu traffiku qed eh, eh, estendejna l-port Eh, stendejna l-aeroport ukoll biex jilqa iżjed titjiriet u dan ja kollu isir favur l-ekonomija. Imma xorta waħda rrit ikun hemm eh, regoli tajbin li permettu eh, kondizjonijiet soċjali tajbin illi aħna nkunu nistgħu ngħixu f'kundizzjonijiet illi ma jagħmlux ħsara lil saħħitna. Jiena ma nixtieqx nipunta subajja biss lejn it-trasport, Imma il-Belġu kemm il-darba il-Komissjoni ġibditilha l-attenzjoni minħabba l-attitudni illi jieħu bħala pajis qoddim din il-kwistjoni ta' tniġis fl-arja. F'Antwerp il-port f'dan l aħħar 30 sena kiber b'ritmu maġġel ħafna. Iżjed minn 50 zit il-volum tiegħu ta', ta merkanzija iżjed minn 50 fil-mija. Issa il-ħaqna il-ħana 120 il-miljun tunnellata ta' merkanzija f'dan il-port fis-sena 2000. Jekk ser nibqgħu sejrin hekk, fl-2030 ser ikunu qegħdin eh, ser ikonna 300 miljun tunnellata ta' merkanzija f'dan il-port u dik il-merkanzija naturalment tiġi trasportata. Għandna rridu trasport sostenibbli fejn innaqsu it-traffiku fit-toroq. Minnaħa l-oħra iżda fil-verità dak li rajna qed fil-prattika kienet żieda ta' 50% fit-trasport. Issa jekk n nwessaw nkabru nżidu t-toroq, dejjem qed neqirdu iżjed eh, żoni ħodor, pereżempju il-Bosk ta' Sant'Anna jew inkella ir-reġjuni ta' Nord Castel. U qed neqirdu ħafna siġar. Hemm ħafna organizzazzjonijiet lokali illi huma mħasbin, hemm organizzazzjoni partikolari illi qed titlob illi din waħda mit-toroq prinċipali eh, titneħħa. Jew inkella illi ehm, parti fejn jiltaqgħu ix-xmajjar fejn ikun hemm ħafna traffiku eh, tiġi mċaqal għal-iżjed il-barra mill-belt. Hemm ħafna nies ukoll li huma mħasbin minħabba li qed naqtaw daqstant siġar f'Antwerp hemm ħafna skejjer li qegħdin bejn highways jew inkella ma' ġemp highways fejn fejn jgħaddu ħafna karozzi. Nafu illi xejn ma nirrispettaw laqas il żoni eh, fejn hemm il-siġar fejn qotijiena dejjem qed jibnu iżjed u iżjed uffiċċji, ġifieri dejjem inqas siġar u dejjem iżjed traffiku. Hemm il-proġett City Link ukoll Ma rridx ikun negattiva għal kollox ħan semmi studju illi sar fil eh, dwar il kwarita tal-arja. fejn ħareġ illi hemm bżonn iżjed użu ta' roti. Iridu nieħdu miżuri biex ma nkomplux inħeġġu traffiku. Jiena qed eh, nixtieq ngħid illi il-saħħa pubblika hija parti mill-ekonomija wkoll. Jiena inħobb dejjem eh, nisħa u argumenta illi iżjed ma spazju li traffiku inqas inħedġu ehm, inizjattivi bħal per eżempju li wieħed ikun jista' jaħdem mid-dar. Jiena naħseb illi Antwerp ta' sir highway flimkien eh, maġen pezat il-xmara, imma naħseb le, Antwerp għandha tkun belt fejn nistaw najxu aħna u fejn is-saħħa tagħna ma tkunx fir-riskju. Forsi aħna ċittadini ta' Antwerp għandna bżonn insemgħu leħinna xi ftit iżjed, imma jekk intom tappoġġawna żgur tkun qed tajnuna ħafna. Grazzi. Marta Munoz Questa, nadilek il-kelma. Fisem il komissjoni Iva, grazzi President. Mela, għal darbohra, ser naġġorna xejn ir-risposta li tat il-Kommissjoni f'Diċembru li għadda. Dik il-ħabta l-istatistika kollha illi tajna kienet statistika tal-2014 għaliex il- Imma id-dejta mill-2015 għadha ma ħarġitx ma nistax naġġornakom dwar dik l-istatistika mesta naġġornakom fuq il-proċedura ta' ksur. Aħna fit-tweġiba konna edna illi Eh, konna ser intellaw il-Belġu il-qorti minħabba illi ma rispettax il-livelli tal-PM10. Issa situazzjoni bidlet ċiftit għaliex il-Kummissjoni fil-fatt ma fetħitx kas il-qorti tal-ġustizzja kontra l-Belġu. Meta l-Komissjoni ħadet id-deċiżjoni l-informazzjoni disponibli kienet l-informazzjoni tal-2013 u skont l-informazzjoni il-Belġu ma żamx ma limitu ta' PM10 f'dawk iż-żoni e, il-kollha li jissemmew fl-opinjoni tagħna. Fl-2014 imma is-sitwazzjoni inbidlet. Ir-rapport dwar il-kwalità tal-arja wara illi il-Belġu eh, kien konformi fil- Eh, fi fiż-żoni ta' Brussell, Gent, iż-żoni portwarji u dawk il blit kollha ta' iżjed minn 50,000 il-abitant. Allura, issa la situazzjoni imbidlet il-Komissjoni sospendiet id-deċiżjoni tagħha li tiftaħ kas il-qorti kontra l-Belġu. Allura dan x'ifisser. fisser? Il-fatt li sospendejna d-deċiżjoni fisser li l-Kummissjoni ser terġa' tevalwa s-sitwazzjoni la darba tkun ħarġet eh, l-istatistika tal-2015. Din l-istatistika toħroġ f'Settembru li jmiss. Ma jfissirx issa illi il-Belġu qed jirrispetta l-valuri kollha tal-PM10 għaliex hemm żona illi għada qiegħda tiksel dawn il-livelli. Imma din iż-żona ma kienitx inkluża fil-proċedura ta' ksur preċedenti għaliex Meta il-Kommissjoni Ewropea oriġinarjament kienet tiddeċidiet li tiftaħ proċedura ta' ksur fl-2012 din iż-żona kienet konformi dik il-ħabta u biex issa ninkludu żoni ġodda fil-proċedura ta' ksur irridu nerġgħu nibdew mill-fażi ta' avviż formali. Allura din iż-żona li qed insemmi ma kienitx inkluża fil-proċedura ta' ksur u ma kienitx waħda minn dawk iż-żoni illi ser eh, il-Belġu ser jittella l-qorti dwarha. Issa l-Kommissjoni se tagħmel se terġa' mm, tevalwa s-sitwazzjoni la darba jkollna l-istatistika tal-2015, imbagħad niddeċidu x'passi ħanieħdu u jekk wara kollox u se niftu każ il-qort il-Belġu minħabba illi kellu eċċess tal-livell tal-PM10. Grazzi. Anna il-Bart Stas mana ħana dilu l-kelma. Grazzi ħafna. President, Sinjuri, Sinjura Mas, Sinjura Munoz, jena membru ta' dan il-Komitat u membru u koll tal-Komitat dwar l-Ambjent. Iġifiri, il-kwistjonijiet dwar il-kwalità tal-arja jina insegwijom ħafna. Jena ġejt minna wekka, ġejt wekka li xina u koll minn Antwerp. Jena saftet tal-minuti ilu biex najt il-verità qatt ma kont iltqajt ma' Sinjura Mas, imma kont smajt bija minħabba eh, f'dan il minħabba f'din il-petizzjoni. Naħseb illi l-argumenti tagħha huma tajbin u jiena nappoġġhom. Il-Kummissjoni Ewropea issa qed tgħidilna illi iċ-ċifri li kien hemm inbidlu xi ftit illi Eh, imbagħad issa f'Settembru li jmiss ser niġibu statistika ġdida u l-Kummissjoni se tibqa' għajnejha miftuħa. Nittama li jekk jiġri. Imma fl-2012 u fl-2015 kontu diġà iġibtuna hekk, il-Kummissjoni kienet diġà għaltinna illi se jsegwi dan il-każ bir-reqqa. U tajjeb dan imma jiena mill-esperjenza nista' ngħid illi l-kwalità tal-arja f'Antwerp hija verament ta' tħassib. il-tniġġis għandu impatt kbir fuq il-ħajja ta' kuljum, fuq il-xogħol u fuq it-tfal speċjalment li jgħixu f'Antwerp. Is-Sinjura Mas qalet illi hemm skejjel illi qegħdin prattikament bej żewġ highways. Il-lem 30 ta' Antwerp fil-fatt tgħaddi taqsam il-belt minn nofs ġviri fil-passat xi ħaġa ħażina għamilna nżgur. U mhux biss skejjel eh, primarji jew sekondarji imma anka eh, nurseries ta' tfal. U dan skur għandhom pat fuq is-saħħa tagħhom, is-Sinjura Mas mhijiex waħedha, din mhix petizzjoni tagħha biss. Din hija eh, Sinjura Mas qiegħda hawnhekk bħala ehm, kelliema fisem ħafna ċittadini i edha wek tirrappreżenta l-attività ta' ħafna organizzazzjonijiet. Hemm organizzazzjoni pereżempju li sima Atom Loss illi eh, bil-mati fisser Blanifs, ieħor jismu Rinland. E, l-organizzazzjoni tixtieq illi il-highway illi taqsam Antwerp minn nofs tiġi mottija biex bekk intejbu il-kondizjoni atmosferiċi. Sena ilu eh, kien hemm referendum li intrebaħ minn dawk illi talbu li jsir referendum dana kien dwar il-kwalità tal-arja. Iżda il-negozjati bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali wkoll il-reġjun ta' Flanders f'dan il-każ, il-kooperazzjoni bejnietom hemm fejn tibdaq xejn. Eh, malmenu qed jitkellmu bejnietom. Hemm proġett li semma Citizen Science u ieħor li jismu Kurjoza Nuzin. Il li sar f'dan il-proġett huwa li ċittadini ma l-ewwel livell ma l-ewwel solar ta' djar tagħhom fejn ġeneralment ikun hemm il-kwamer tas-sodda tagħhom għamlu sensors tal tal-tniġis li hemm fl-arja, mhux biex iqogħdu ikejluma, imma biex joħolqu kuxjenza dwar mm, dan it-tniġis. Il-Komissjoni tajdinna illi qed tistenna iżjed informazzjoni, ma informazzjoni diġa għandna u naħseb li jista l-informazzjoni li ħan irċivu dal-waqt, eh, dana hija raġuni tajba biżejjed biex din il-petizzjoni għam miftuħa, hija petizzjoni urġenti u li tagħmel sens. Dik li qed dak li qed titlob is-Sinjura Mas hija waxa tajba għandha raġun u għalhekk kollegi jisar nitlobkom biex din il-petizzjoni nżommuha miftuħa ħalli flimkien ma' Sinjura Majs, eh, nkunu nistaw naraw xħaj jiġri f'Antwerp. Eh, nittama li kunem kooperazzjoni tajba, għawek, u fuq kollox nittama li nesċinna niproteġu s saħħa ta' Antwerp, eh, tal-abitanti ta' dawk li jżuru Antwerp u koll, li għabelt turistika ħafna. Grazzi għajt il-President, ċaħtiħor xti intervjeni. Iva, Sinjura Mas. Jiena xorta waħda għadni qed inħoss illi hemm bżonn miżuri ġodda, hemm bżonn direttivi ġodda fuq il-kwalità tal-arja eh, illi ikunu skont is-sitwazzjoni tal-post. Fentwerp tara mhux qed isseħħ, pereżempju, Fentwerp hemm l-ebda park illi ma taddix xi triq minn nofsu jew inkella xi highway minn nofsu. Għalhekk qed nitlob jiena illi niffukaw fuq il-problema ta' Antwerp speċifikament. Aħna ċittadini illi qegħdin nitolbu illi kunem hemm tip din is-sitwazzjoni. Qed nitolbu wkoll li tena għandna nazjet attenzjoni. Ikun hemm laqat tal-abitanti f'Antwerp fejn ikun hemm mat-tendenza kbira ħafna x'kulħadd imħasseb it-traffiku qed jiżdied minn sorsi uffiċjali daw qed jgħidulna li ħajkun hemm żieda ta' 11% fit-traffiku meta wieħed eh, jidħol Antwerp bil-karozza eh, bil-karozza tkun qiegħed bejn żewġ ringini trakkijiet kbar żgur. Jiena bħal kellim ta' qabli ser nitlob illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa għakkem ifimni, Antwerp mux waħida, din huwa dinja problema internazzjonali u taffetwa ħafna partijiet fl-Ewropa, rridu nqogħdu attenti ħafna b'dil kwistjoni ta' tniġġis. Grazzi ħafna. Iva għandek raġun. Għali xaħna nennutaw ħda mill-kwistjoni mill-kwantità ta' petizzjonijiet li jaslunna dwar dan is-suġġett. Dil petizzjoni ħażommuha miftuħa, naċċettaw suġġerimenti tiegħek u ser nistennew tweġiba mill-Kummissjoni f'Settembru. il kummissjoni ser tikkuntattja wkoll il-Gvern Nazzjonali. Grazzi ħafna, Surjar. Ja, da Vorsitzende hat es richtigerweise Iva, Sur President, inti konkludejt sew il-President il-Kummissjoni qalu li f'Settembru ħal jagħtu tweġiba waħna f naħa tal-petizzjonijiet irridu nieħdu nota ħalli f'Settembru nerġgħu insassu ħalli naraw jekk serux xi evalwazzjonijiet u progress għal din raġuni jiena nixtieq li neħdu nota ħalma ninsewx. Grazzi. Sinjuri, Mudera. Wasan nessa l-axar punt fejn għanna 13 petizzjoni f'daqqa ser nitrattawhom flimkien. Illi huma dwar kwistjonijiet industrijali. Is-Sinjura Marija Teodoru ser tirrappreżenta il-petizzjonijiet kollha u nadina l-kelma. Ne, jasas. Έντιμε κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη. Βρίσκομαι Grazzi, President, membri ta' dan il-Komitat, jina l-lum edawek nirrapprezenta l-abitanti tal-Arnaka sabiex E, eh, nispiegalkom xin is-sitwazzjoni fl-Arnaka li jabbelt portwarja fejn il-baħar huwa ħafna. Sfortunatament f'Ġunju tal-2014 kien hemm unitajiet industrijali kbar ħafna illi imbnew fil-port fil tagħna sabiex ikun hemm eh, sabiex jittieħdu idrokarburi mill-żona ekonomika esklusiva eh, tal-Arnaka. Ċittadini kienu kontra dan, għaliex dan kollu kellu jseħ ftit il-bot mid-djar tagħna u il-bot mill-bajja finikudu li hija bajja sabiħa ħafna fejn imorru jomu iċ-ċittadini tagħna turisti u tfal. Il-port tal-Arnaka huwa żgħir imma ta' importanza kbira. Jintuża kemm minn min nies tal-post u anka minn turisti. B'kombinazzjoni smajna illi il-kumpaniji tal-żejt u tal-gas ser jibnu l-impjanti tagħhom hemmhekk impjant fejn ser jiġu maħżuna eh, kimiċi u dan l-impjant ser ikun 125 metru l-bot mid-djar biss. Iġifiri, vetturi kbar ser ikunu qed jgħaddu mit-toroq mm, tal-belt eh, f'żoni abitati sabiex iwaslu il-materjal tagħhom lil dawn il-kumpaniji. Dawn huma unitajiet ta' industrija tqila illi qegħdin 200 metru biss il-bot mid-djar. Id-deċiżjoni tal-gvern illi permetti il-bini ta' dawn l-impjanti fil-port tal-Arnaka tmur kontra l-konvenzjoni ta' Arhus il-direttiva 96 tal-2012, direttiva 2003 4 u 2001 41 fost oħrajn. Il-leġislazzjoni komunitarja tajt illi l-abitanti irrit ikollhom informazzjoni f'waqta u aħna qatt marċivejna informazzjoni uffiċjali dwar it-tip ta' sustanzi kimiċi u l-ammont ta' kemm se jiġu maħżuna f'dawn l-imħażen fil-port. U laqas ma qalulna x'tip ta' miżuri jittieħdu sabiex jiġu evitati splużjonijiet jew nirien f'dawn l-impjanti u laqas ħadd ma qalilna x'kenna nagħmlu jekk ikun hemm xi inċident. Aħna qatt ma konna parti minn dawn il-pjanijiet ta' emerġenza skont artiklu 8 tal-direttiva eh, rilevanti. Aħna mm, qatt eh, ma nafux jekk il-gvern eh, kienx qed jirrispetta para artiklu 9 ta' direttiva 86-29 Nemnu illi eh, direttiva wieħed 42 inkisret f'dak illi jorbot ma l-inċidenti u l-impatt tagħhom fuq l-ambjent. Biex nikonkludi nixtieq ngħid li l-użu tal-port ta' Larnaka bħala post ta' ħażisna għal eh, u tal loġistika għal kumpaniji ta' żejtu tal-gas iġib miegħu riskju ambjentali kbir u jista' jkollu impatt kbir fuq is-saħħa pubblika tal-abitanti tal temmek. Hemm kumpaniji illi issa qegħdin waqfu l-impjanti tagħhom f'żoni viċin biex ikunu jistgħu jipprovdu l-materjal li daw il-kumpaniji li twaqfu issa fl-arnaka. Mela dan xi fisser? Ifisser illi vetturi Materjal radioattiv u tossiku issa ser ikun qed isuqu fil-belt, ser ikun qed jgħaddu minn fejn djar u skejjel u dan iżid ir-riskju ta' inċidenti u e, impatt kbir fuq is-saħħa pubblika fuq l-ambjent. Grazzi tal-li smajtuni u nittama illi Fil-waqt illi se tkun qed tevitaw dan is-suġġett tant importanti illi jaffetwa il-futur ta' tant nies illi għodu f'din iż-żona, nittama illi intom tieħdu approċċ li jkun favur is-saħħa pubblika u li intom iġġellu il-gvern jieħdu jieħu l-miżuri neċessarji. Jiena nistieden il-Parlament anke jagħmel żjara għal ġbir ta' informazzjoni eh, fl-Arnaka. Grazzi ħafna il-Kummissjoni. Grazzi. Il-Kummissjoni tirringrazzja l-Kumitat tal-li għetjatina l-opportunità illi niġu għawek u nindirizzaw il-petizjonanti fuq din fuq din il-kwistjoni. L-ewwel net. Tres u xi ilmenti anka l kummissjoni fuq eh, dan is-suġġett. il-petizjonanti jresqu fil-fat ħafna informazzjoni. Il-Kommissjoni kienet tat risposta għal dawn il-petizzjonijiet li tresqu tana sef novembru tas sena l-oħra u nistanajt li minn dak iż-żmien law l-affarijiet ma tantx inbidlu. dwar il-leġislazzjoni ambientali tal-Unjoni Ewropea illi il-petizjonista għamlet referenza għalija, jisemmit per eżempju l-Konvenzjoni ta' Arhus. Ir-rekwiżiti ta' din il-konvenzjoni huma dettaljati ħafna u huma inklużi f'kull direttiva ambientali, allura dawn ġew meqjusa f'kull każ eh, skont id-direttiva rilevanti. Dwar id-direttiva Seveso, ġifiri direttiva 96-82, u id-direttiva 2012-18, It-tieni waħda f'dan il-każ ma tapplikax għaliex ġdina daħlet fis-seħ minn l-ewwel ta' ġinju tal-2015 biss. U F'dan il-każ id-data hija Ġunju 2014. Imbagħad id-direttiva 96 skont l-informazzjoni illi tresqet lill kummissjoni ma nistgħux nikkonkludu illi dawn l-impjanti jgħu taħt din id-direttiva għaliex il-tip ta' sustanzi, l-kwantità tagħhom li se tkun qed tiġi maħżuna hemmhekk ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' direttiva. L-unika kwistjoni li hemm hija dwar eh, l-użu tal-art. Għaliex hemm ukoll impjanti oħra Sevezov dan il-port. Mill-informazzjoni li għandna ma stajniex nikkonkludu illi l-awtoritajiet Ċipriotti għamlu xi evalwazzjoni ħażina jew inkella li ma żemmewx f'moħħom distanzi eh, ta' dawn l-impjanti. Dwar id-direttiva 2001-2004 li SCA dina laqqas ma tapplika f'dan il-kas għal din tirreferi għal pjanijiet u programmi mhux għal proġetti bħal f'dan il-każ. F'din il-każ il-direttiva fuq Eh, l-evaluazzjoni tal-impatt ambientali iva tapplika il-proġett konċernati għat taħt annes tnejn ta' din id-direttiva, iġifiri l-Istat membru mm, fil-verità mhuwiex obbligat illi jagħmel evalwazzjoni fuq dwar l-impatt ambientali. Immandu jagħmel biss evalwazzjoni preliminari u aħna sa fejna fuq aħna dina l-evalwazzjoni saret. F'dan il-każ istat membru kull mandu jagħmel huwa illi jinforma l-pubbliku dwar dan m'hemmx għalfejn jagħmel konsultazzjoni pubblika. F'Lulju tal-2014 iżda kien hemm sessjoni ta' informazzjoni miftuħa l pubbliku illi warajja kien hemm ukoll żewġ laqat tal-kumitati parlamentari E, fejn il-pubbliku seta' jipparteċipa wkoll. Għalhekk f'dan il-każ il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi illi hemm ksur tal-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Mill-informazzjoni illi għandna sissa ma nistax nikkonkludu hekk. Grazzi. Sem kollegak. Grazzi. Mela, nibdew id-dibattitu. Grazzi, fil qosol Jidher biċċar illi hemm baħar jaqsam bejn il-ċittadini li qed jipprotestaw u il-pożizzjoni tal-Kummissjoni skont it-tweġiba li tatna. Jiena ma naħsibx illi ġew rispettati l-proċeduri kif suppost, ma naħsibx illi kien hemm l-evalwazzjoni eh, dwar eh, l-impatt ambientali u ma naħsibx laqas illi kienet saret konsultazzjoni pubblika jew l-informazzjoni kienet ingħatat. Naħseb din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u għandna eh, għandna nresqu rekkomandazzjonijiet b'ton ibes u dim il-gvern ċipriot sabiex naraw li dan isegwi l-proċedura kif suppost. Grazzi. Is-Sur Ħari Ġorġu. Grazzi colleghi. Naħseb illi il-kwistjonijiet ambientali, il-kwistjoni speċifika, għalkemm dan japplika wkoll il kwistjonijiet ambientali ġenerali, eh, ta' min niġbu l-attenzjoni dwarhom huwa fil-fatt il-dmir tal-Ewropej illi jisemgħu e, leħinhom dwar dan għaliex iġdana mhux biss għandu impatt fuq il-saħħa pubblika imma anka għaliex għandna dejjem inqisu l-ambjent bħala l-iżjed kwistjoni serja illi ser ikonna qoddimna fis-snin li ġejjin. Iġifieri, ta' min nieħdu pass lura u inħarsu lejn l-istampa ġenerali. Veru rridu nirrispettaw id-direttivi, imma mhux id-dispożizzjonijiet fid-direttiva biss huma importanti jekk niffukaw fuqhom biss. Inkunu e, qed ehm, imma nkunux qed naraw l-istampa ġenerali u nitilfu daqsxejn il-perspettiva. Jiena nitkellem ma' nies li jaħdmu fil-qasam tal-ambjent kuljum jum. Eh, una fuq x'qed nitkellem il- Komissjoni qalet li hemm direttiva illi daħlet fis-seħ wara illi tresqet il-petizzjoni jiena hekk fimta għalmenu. Jiena naħseb illi l-fatt illi qed tagħmel eh, qed tajt dan hija xaġa problematika ħafna għalet ukoll illi m'hemmx ksur tar-regoli ambjentali u il rappresentanta tal-Kommissjoni għalet illi dejjem abbażi tal-informazzjoni li għandha sissa. Imma jina ma nafx l-informazzjoni minn fejn ġabuha, mant il-Gvern Ċipriot biss kien hemm ehm, studji dwar l-impatt ambjentali. Dawn tal-istudji ġew ikkonsidrati il tentattivi li jimbena impjant eh, li ħajaħżen ehm, sustanzi kimiċi ma b'djar, maġen ma belt, belt li tiġa hija eh, fejn hemm pjuttost ħafna tniġġis tiġa dina ġennata. Dawn l-impjanti edin fuq il-kosta f'belt fejn li jżuruha ħafna turisti. Iċ-ċittadini ta' Larnaka il-mentaw kemm il-darba li ma kienx hemm il-konsultazzjoni kif suppost li ħatmatom informazzjoni u ħafna membri tal-Kunsill Lokali tal-Arnaka fil-fatt ipprotestaw meta il-gvern ħad deċiżjoni Il-membri tal-Kunsill Lokali tal-Arnaka jirrappreżentaw il-ċittadini ta', ta Beltom. Ġvinina naħseb illi dan il-komitat tal-inqas għandu iżom din il-petizjoni miftuħa. Dak tal-inqas għandu jagħmel iżjed imma iżom il-petizjoni miftuħa u jitlob ukoll iżjed spjegazzjonijiet biex eh, jara jekk kienx hemm l-evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali kif suppost. Dina dan importanti għal-ċittadini ta' dan ta' din il-belt li jkunu jafu eżatt xħareġ mill-istudji. Mela l-Kummissjoni tit terġa' tanalizza dawn il-petizzjonijiet il-petizzjonista suġġeriti li jkun hemm anka żjara għal ġbir ta' fatti fl-arna kan naħseb dik hija tajba ħafna Naħseb li żjara ta' dan it-tip titfa' iżjed dawl fuq is-sitwazzjoni u taffetwa wkoll il-futur ta' petizzjoni ta' dan it-tip. Is-Sur Marjas. Grazzi. Dawn huma petizzjonijiet importanti Għanna petizzjonista waħda illi tatna informazzjoni fuq il-petizzjonijiet kollha u naħseb li tat informazzjoni ċara ħafna. F'Ċipru dawn it-tentattivi għall isfruttament taż-żejt u tal-gass huma perikolużi jekk ċipru jekk ċipru irid ikun eh, ċentru għall-użu ta' enerġija ta' tħaffir anzi ta' żejt u tal-gaż, irid ikollu pjan sew. Eh, jekk ċipru irid ikun fuq quddiem fit-tħaffir tal-żejt u l-gaż, irid jara li mhux qed ikkomprometti iżda qosma oħrajn bħal dak tat-turiżmu jew tas-sajt, eh, irid ikun hemm pjan fuq skala kbira u ma kien hemm l-ebda pjan f'dan il-każ, dawn l-impjanti faqsu l-ewwel hemm hekk bla ebda ordni u huma pratikament eżatt ma ġemp il-belt, dan il-port jista faċilment jintuża għal trasport ta' passiġġieri imma da qatt ma ħajseħ żgur minħabba illi hemm attivitajiet ta' tħaffira żejt u l każ Ġifieri din hija kwistjoni serji ħafna irridu naraw mhux biss ġara sissa imma x'ħajġri set il-qudiem. Jekk eh, fimt l rappresentanta tal-Kummissjoni sew il-direttivi kien hemm fil-fatt ksur ta' direttivi Sevezo, jina hekk fimta. Ġviri, jekk hemm ksur ta' direttivi sevezo, kjoġbok għajdinna daqsxejn x'ħajsir dwar dan il-ksur. Skużani jekk fimtek ħażin, imma Jiena l-Komissjoni jek fimta. Inti jett illi kien hemm xi direttivi illi daħlu fis-seħħ wara illi tresqet il-petizzjoni, ma dak ma jfissirx li ma kienx hemm ksur. Jekk hemm ksur, hemm ksur u irridu naraw eżatt x'ġara. Qed nitkellmu għaw fuq impjant li jaħżen sustanzi tossiċi li tama li ma jġibx eh, problemi kbar eh, fil-futur imma dina żgur li hija kwistjoni dwar is-saħħa pubblika wkoll u rridu eh, nittrattaw bis-serjetà. Kif qalet kif qal kollega tiegħi, naħseb li l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa, imbagħad irridu nibatu ittra lill-Kunsill Lokali tal-Arnaka għax il-Kunsill Lokali ma smajna xejn minn għandu. Aħna smajna mill-municipju ma mhux mill-Kunsill Lokali, irridu naraw nixtieq nkunu nafu aħna x'beħsibhom jagħmlu. U irridu nibatu ittra ovvjament ukoll l-awtoritajiet Ċipriotti nurhom x'inhu tħassib tagħna u nitolbuhom jgħidulna x'beħsibhom jagħmlu eh, fil-futur. Nixtieq nikkonvinċi kulħadd dwar dan, eh, Ċipru tiħla issa fil-qasam ta' tħaffira, żejt u għal-gas u naħseb illi l-istrateġija li qed tuża tattika miex waħda responsabbli, hemm żewġ pjattaformi offshore li qegħdin 8 kilometri il barra mill-Arnaka fuq il-baħar u il-gvern biex jgħin il-dawn il-kumpaniji ħallihom jieħdu kontroll tal-port tal-Arnaka, imma allura x'se jiġri e, il-qoddim. Da se jkun il-futur e, il nara li l-awtoritajiet iridu jgħidu na daqsxejn x'inhi l-istrateġija tagħhom għall-qoddim. Jiena ma rridx illi fi żmien sentejn nerġgħu niġuaw u nerġgħu niddiskutu xi ħaġa simili, nittama illi mhux ser ikun hemm inċidenti. Mela, irridu nibatu itra lill-Kunsill Lokali tal-Arnaka. Itra lill-Gvern u namlu anka żjara għal ġbir tal-fatti. Eh, naturalment, jiddependi fuq deċiżjoni tal-Komitat, imma din iż-żjara għalfejn m'għandniex nagħmluha. Kif iddiskutejna dal-għodu, Sur President, fil-laqa tal-koordinaturi? il-petizzjoni diskutejnija issa, iġifiri din iżjara nistgħu nikkonsidrawha. Grazzi. is signora Evi. Grazie, President. Grazie ħafna, Sur President. Nixtieq illi anka jiena nissieħeb ma' dawk il-kollegi li qalu li din petizzjoni. Għandha tkun għandha teżżamm miftuħa l-ewwel nett minħabba li qegħdin naraw li ħajkun hemm impjanti ħor industrijali għal riċerka fuq l-idrokarburi. Iżda naraw illi din it-tranzizzjoni tas sorsi tal-enerġija li supposta din noqorbu lejha qiegħda tidbijat iktar. U aħna verament rridu ninvestu ħafna iktar ħalli bekk nkunu nistgħu najnu l-Ewropa. Iżda Ikolli ngħid li sfortunatament aħna ngħidu ħafna affarijiet iżda fil-verità maħniex qegħdin nagħmlu affarijiet konkreti. Qed nitkellmu anke favur il- sorsi ta' enerġija li jġeddu din għandha tkun priorità għalina u mhux biss minħabba l-opportunitajiet li dawn jistgħu jġibu iżda għal postijiet tax xogħol pereżempju Iżda nixtieq nitkellem fuq l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja qed nara li ħafna drabi għandna problemi wkoll sabiex tkun implementata din. Il-liġi minkejja illi hemm impjanti illi bejt wieħed huma koperti mill Direttiva sera jena nixtieq illi nirreferi għal sitwazzjoni li naf sew dwarha fil-Lombardija fejn hemm numru kbar ta' impjanti tal-gas li bħalissa qegħdin fi stadju ta' kostruzzjoni u ħajitkabru iktar dawn huma koperti mid-direttiva Seveso Iżda xorta ma kellhomx pjanijiet ta' emerġenza esterni li huma rekwiżit ewlieni għal ħarsien ta' popolazzjoni, popolazzjoni illi mhux dejjem tkun ikkonsultata, ġifieri għadin nerġgħu nirrepetu sitwazzjoni diġà nafu bija u l-perikli illi forsi iċ-ċittadini jidu jħabtu ċom magħhom mhumiex affarijiet żgħar għadin nitkellmu fuq riski ta' ta' terremoti. Riski ta' kwalità iktar ħażina tal-arja. Jiġifieri tiġa li aħna nikkontrollaw l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea xi ħaġa verament importanti. Għatfadlilna ħafna x'nagħmlu speċjalment minħabba illi rridu aħna ftit ftit nabbandunaw dawn is-sorsi ta' enerġija ħalli noqorbu iktar li sorsi ta' enerġija li jġeddu. Jien ħaseb di petizzjoni li tinżamm miftuħa rridu nikdbu it-trell l-awtoritajiet lokali ħalli B'hekk kien qisu wkoll il-problemi li semmew il-petizzjonanti u nittamaw li dalwaqt nkunu nistgħu norganizzaw ukoll żjara ħalli naraw aħna bejnejna x'qed jiġri hemmhekk. Grazzi. Grazzi ħafna. Sena Valena. Wara nofsinhar tajjeb, grazzi. L-ewwel grazzi lill petizzjonanta li ġiet hawnhekk U grazzi tal prezentazzjoni tiegħek naħseb illi ma nafx. Jekk wara li smajt il-kumbissjoni sarraċ razi naħseb li din hija direttiva li għandha ħsieb fil kontroll tal-implementazzjoni u anke kontroll ta' sustanzi perikolużi u kimiċi aħna din nitkellmu wkoll fuq lezzjonijiet ta' gassu u tal petrol u dawnu qegħdin biss xi 150 metru kilometru biss 150 metru biss mill-midjar tan-nies u dan jista' jikkawża dannu sara li saħa taċ-ċittadini u ma nsibx li hemm skużi, rridu naraw jekk hemmx riski jew le. Jista' jkun hemm inċident gravi iva jew le, dawn huma l-affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw u mhux noqogħdu niħlew fil-burokrazija u neħbew wara skużi, jiena Naħseb illi f'dak li għandu xieqsan parteċipazzjoni fil-ħarsien ambjentali aħna rridu naraw jekk dawn in-nies ta' dan il-post kienu xinformati fuq din il-proċedura u jekk kienu xinformati f'konsultazzjoni pubblika u jiena li illi kif qed jgħidu l-petizzjonanti, l-Kummissjoni qatt ma kelmet lill-petizzjonanti għal raġuni din l-informazzjoni hija informazzjoni biss illi tawa lill-Gvern. U jekk aħna għandna nieħdu pożizzjoni u nkellna nfasslu rapport naħseb li u għandna nkellmu żewġ partijiet li huma affettwati, mhux biss parti waħda miż, mhux hekk isiru l-affarijiet. Nistax inkellmu l-Gvern biss u apparti minn hekk aħna rridu li batu ittra iva lill awtoritajiet ċipriotti, petizzjoni tinżamm miftuħa u rridu naraw jekk nistgħu nkunu iktar bnedmin u nħarsu iktar l-ambjent u mhux biss nikkonsidraw il-kriterji ekonomiċi jew dak li huma l-affarijiet li huma importanti għal ċittadini minħabba l-prijoritajiet tagħna għandhom ikunu ċari. Grazzi. Also vorab ich äh, möchte auch, dass die Peter, Iva, jiena nixtieq il-petizzjoni tibqa' miftuħa għandi xi tkummenti wkoll mill-bidu ta' wara nofsinhar jiena diġà qed illi jista' ma jistax ikun hemm anzi proġett kbir ta' kostruzzjoni fejn ma jkunx hemm oġġezzjoni, kważi qatt ma tiġri. U allura naturalment id-deċiżjoni mhux ħadd ittieħed min-naħa tagħna, Iżda meta nikkonsidraw pereżempju id-drittijiet tal-bniedem u l-ħarsien ambjentali, il-Kummissjoni diġà semmitu dan il-punt, però jkolli ngħid illi jonqosni illi nisma illi kien hemm ċertu dialogu importanti illi kien li jkun hemm dejjem trasparenza. Jien naħseb fil-soċjetajiet u fuq l-amministrazzjoni aħna għandna bżonn iktar trasparenza, ġifieri naħseb li aħjar nżommu petizzjoni miftuħa nikdbu itra u nħeġġu illi jkomplu jbittu triq għal iktar dialogu. il-Komissjoni qalet li hemm bżonn ta' screening, l-screening irid isir ukoll sabiex ninkludu l-ċittadini wkoll nitlob lill istati membri u anke lill kummissjoni sabiex tagħmlu dan id-dialogu tibatlu lil xulxin dokumenti li għandkom id-dispożizzjoni tagħkom u aħna nistgħu forsi insibu u kol mota kif nistaw nifmu iktar l xurxin, ġifiri nħallu l-petizzjoni miftuħa nitolbu li kunem dialogu u konversazzjoni ħalli iż-żewġ naħat jispjegu lil xulxin il-pożizzjoni tagħhom jiena ma nistax naħu ġudizzju fuq qabas id-informazzjoni li għandna. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena rajt dawn l għaxar petizzjonijiet. Rajthom sew u jien nixtieq ngħid li l-ilment speċifiku li tressaq mill-popolazzjoni ta' l-Arnaka qegħdin jgħidu li l-port qed isir port iktar industrijali u kien hemm kollegi oħrajn li tkellmu fuq l-interessi tal-kumpaniji tal-gass u taż-żejt. Jiena nifhem għalfejn dawn iċ-ċittadina din jipprotestaw minħabba li huma titkellmu fuq is-saħħa u s-saħħa tagħhom u din dan iż-żona li tantija sabiħa ftit ftit tinqeret u dan jaffettwa wkoll turiżmu, il-ħasna tal-kimika, trasport tal-metalli radioattivi, it-tniġġis tal-ħamrija, it-tniġġis tal-baħar u tal-arja. Minħabba it-tnixxija possibbli ta' ċertu sostanzi radioattivi dawn huma xi ftit mill-elementi li aħna smajna. U aħna rajna illi l-parti qalet illi jridu jitqisu l-opinjonijiet tal-popolazzjoni lokal qabel ma jittieħdu ċertu deċiżjonijiet. U l-ħtieġa illi aħna nqisu l-kummenti il-mod ta' kif il-kummenti kienu mill-qwa. L-awtoritajiet ma mxewx skont il-proċedura. il-Kummissjoni da tgħid li kien hemm kirċ konsultazzjonijiet mal-popolazzjoni, iżda l-popolazzjoni tal-Arnika qegħdin jgħidu li le ma kienux ikkonsultati qabel ma ħarġu l-permessi għal din raġuni min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet naħseb li rridu nużaw l-opportunitajiet li għandna d-dispożizzjoni tagħna ħalli naraw jekk il-liġi tal-komunità kinitx rispettata jew le f'dan il-każ. Jiena nissuġġerixxi l petizzjon tinżamm miftuħa u nibatu jittra lill awtoritajiet ħalli naraw meta l-konsultazzjoni pubblika saret ħalli jkollna kopja tal-minuti ħalli nkunu naf eżattament x'ġara. Nixtieq illi nkun naf liema Evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali jeżistu fuq dan il-proġett, ġifieri għandna bżonn ta' iktar informazzjoni minnaħa tagħhom. U biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi jiena naqbel perfettament mal-idea illi aħna rridu nistabilixxu nfasslu delegazzjoni tista' tmur żjara hemmhekk ħalli naraw bajnejna dan kollu xi jfisser. Grazzi ħafna Sinjor Teodoru. Ena τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Nishtiq kumment tal aħħar ma kienx hemm konsultazzjoni pubblika. Li kieku kien hemm konsultazzjoni pubblika kellu jkun hemm skambju ta' opinjonijiet. Aħna konna biss informati. Di mhix konsultazzjoni pubblika. Aħna ma konniex involuti fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Aħna sempliċement informawna x'kien ħajġri. jiġri. Iżda qatt ma tajna l-approvazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Eżis kollegi. Mela, il-petizzjoni nħaħaluha miftuħa kif inhi. Ħanikdbu litri forsi insaqsi kemm xi ħadd minn tal-Kummissjoni jixtieq jitkellem. Kjoġbok. Iva, grazzi, xtaqt eh, illi nitkellem sabiex niċċara xi ftit mill-punti li semmew u ankantikom xi ftit spjegazzjonijiet. Jekk ma kontx ċara forsi, iktar kmieni meta tkellem tista' dwar li direttiva tapplika kellni ngħidilkom illi żewġ direttivi joffru l-istess livell ta' protezzjoni ġifieri li ma direttiva ħat applika Ma samiex differenza, direttiva l-antika miex qed tara li ħajkun hemm xi miżuri għall-ippjanar tal-użu tal-art. Il-kliem huwa simili ħafna u l-livell ta' protezzjoni huwa l-istess. Dwar il-konsultazzjoni pubblika, kien hemm seduta ta' informazzjoni u qed naraw li skont l-analiżi tagħna id-direttiva li tapplika hija id-direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali minħabba dawn il-proġetti jaqgħu taħt il-annes numru 2 tad-direttiva aħna m'għandniex l-ebda rekwiżit tal-konsultazzjoni pubblika. Iżda l-awtoritajiet għandhom jinformaw lill pubbliku dwar deċiżjoni li ttieħdet jiġifieri. Sa fejn nafu aħna din is-seduta aħna kellna dan ir-rwol li ninformaw il-pubbliku. Ħaġa oħra li xtaqt nitkellem dwarha. Jentom saqsejtuni jekk il-Kummissjoni rċiviġ l-informazzjoni u minn fejn ġabitom dawn aħna l-informazzjoni ħadni għamil l-menti tal-Kummissjoni li rċivejna aħna u naħseb li n-nies li rresqu l-elementi kienu l-istess nies biħdu ieħor illi resqu l pożizzjoni Huma batulna din l-informazzjoni U fost din l-informazzjoni nistgħu nsibu l-analiżi tal-Ombudsman Nazzjonali u nerġa' ngħidilkom L-informazzjoni li aħna rċevejna ma jistgħux jikkonkludu li kien hemm xi ksur tal-liġi ambjentali Ewropea u wieħed mill-membri onorevoli qal il-Kummissjoni qalet li hemm ksur tal-liġi li hemm naħsibx li hekk jiena. U jekk kellna nidħlu iktar fid-dettall, naħseb illi fil-fatt dak li rridu ngħidu huwa illi dan ma jħorġ dawn tip ta' każijiet ma jħarġ taħt il ta' applikazzjoni tad direttiva. L-unika kwistjoni li kien analizzaw kienet dwar il-konsiderazzjonijiet ta' stallazzjonijiet li diġà jeżistu f'dik iż-żona fil-Port tal-Arnaka. U issa għandu jkun fidej l awtoritajiet nazzjonali illi dawn kienu mibnija il-bod bizzejiet u ma kienx hemm informazzjoni li aħna rċivejna li tista' tagħna nikkonkludu bil-kontra li l-awtoritajiet nazzjonali ma konsidrawx kif suppost il-lati differenti tal-kwistjoni. Nittama li konċara, jekk kienem forsi xi mistoqsija li tixtiequni nwieġeb mela le nista' nidħol iktar fid-dettal. Neked nagy köszönöm szépen mindannyiunk számára világos. Grazzi naħseb illi għalina u għacċar li ma nistax nikkonkludu l-petizzjoni issa, anzi deċidejna li ħansibuha miftuħa. Naħseb illi ftemna wkoll ħan iktbu tliet itri. Il-Kummissjoni ħan itolbuha sabiex toħroġ pożizzjoni bil-miktub. Ħan iktbu itra lill-Ministerju f'Ċipru, Ministerju tal-Ambjent u apparti minn hekk ħankellmu wkoll is-Sindku tal-Arna kawnu tolbuh sabiex jitina aktar informazzjoni. Mela, kien hemm l-idea ta' vjaġġ sabiex vjaġġ li jċibru sabiex aħna niġbru iktar informazzjoni u nistax niddeċidi fuq din nrid ngħid sempliċement lill-President li kien hemm dan is-suġġeriment. Grazzi ħafna. Nawguralkom il-lejla tajba. Nishtiqna l-laqtallu. Sinnukom.